Vale, dale, dale. Señorías, vamos a empezar la, la reunión de... Nistaw nibdow eh, xoltana l-punt wieħed fuq l-agenda, l-approvazzjoni ta' l-agenda. Ma daħlu li lebda kommenti, mena nistaw nkomplu bl-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa ta' 6 ta' settembru, 13 ta' settembru, 27-28 ta' settembru, 18 ta' ottubru, 30 ta' novembru, l ewwel ta' deċembru, 13 u 17 ta' jannar, 24-25 ta' jannar, 1 ta' frar, l-1 ta' frar u 7 ta' frar. L-ebda kommenti mela nistaw nkomplu. Għanna l-avvizi tal-President. qed nistennew id-deċiżjoni għall estensjoni tal smigħ tal-bieraħ mal parlamenta Nazzjonali. Dik ġiet estiża għallum kull. Għanna kwistjonijiet urġenti li rridu nittrattaw, ġifiri il-ħatra tal-mem tal-Bord Konsultattiv Ewropew għall-Gvernanza tal-Istatistika li ESGAB għal frar jiet il-President imbat għanna l-emenda għal regolament fuq l-Aġenzija ta' Gradar nar 2 14 kien hemm korregendum adottat fil-Parlament li kien adottat ġod Deċembru dan ġim qassam u l-membri tal komitat issandhom kopja f'idejhom. Dan skont l-artiklu 216 tar-regoli ta' proċedura, l-kompetent konzernat irid jagħmel skrutinju tal-post corrigendum u jibata lill-Parlament. Memx għalfejn qed fuq il-kontenut u l-proċedura x'intom familjari ma' dawn. Issa, il-punt numru 4 fuq l-agenda. Għanna l-iskambju ta' opinjoniet ma' Sur Akerholm li huwa il- President tal-Bord Konsultattiv Ewropa u għal-Gvernanza tal-Istatistika. Din hija kwistjoni importanti ħafna u għalhekk jekk jogħġbok sura kerħol. Grazzi President, grazzi tal-li tajtni din l-opportunità biex nippreżenta dak li huwa li nsejjaħlu r-rapport ta' nofs il-mandatu. Dan huwa t-tieni minn sensila ta' tlieta li ħan produċu meta nevalwaw is-sitwazzjoni statistika u anki l-kodiċi ta' mġiba u l-implementazzjoni tiegħu fl-istatistika. Ir-rapport tagħna jkompli jibni fuq dak li għamilna sena li għaddiet fuq l-indipendenza professjonali biex ikonna indipendenza ta' rizorsi u anki jkollna kwalità tal-impenn. Meta mqabbel ma l-ewwel rapport, aħna provajna nsaħħu l-bażi ta' informazzjoni tagħna u għamilni bżewġ modi. Aħna fassanna kwestjonarju l-Istituti Nazzjonali tal-Istatistika u tkellimna wkoll ma' numru ta' eh, partit interessati biex ikonna l-punti di vista tagħhom dwar x'jaħsbu li hija sitwazzjoni fir-rigward l-implementazzjoni tal-kodiċi. Nixtieq ngħid li ma tantx bajna impressjonati b'dak li rajna, b'dak li rċevejna, l-ewwel net kien hemm ftit avvanz iżda tfadal ħafna x'isir qabel ma jiġi implementat bisħiħ il-kodiċi ta' mġiba. L-Istituti Nazzjonali tal-Istatistika barra minn hekk mhux dejjem qed iħossu li l leġiżlazzjoni qed inżommu magħha ġifieri li l-prassi tkun konformità mal leġiżlazzjoni. U għalhekk l-ewwel qabel kollox il-partit interessati huma aktar kritiċi meta jħarsu lejn din is-sitwazzjoni. Kien hemm progress madana kollu sissa madwar 50% tal-nazzjonijiet ta' titjib li ġew identifikati, ġew implementati, iżda dan seħ wara numru ta' snin għall-implementazzjoni. Għalhekk abbażi ta' dan l-esgab għamel numru ta' suġġerimenti biex naraw kif ħanimxu l-qoddim. L-ewwel nett nħossu li rridu nkomplu bil-implementazzjoni formali li hija kajmana mbagħad irridu nagħmlu bidliet fil-leġiżlazzjoni f'każijiet fejn forsi il-prassi tkun b'konformità mal ispirtu tal-kodiċi, iżda l-leġiżlazzjoni mbagħad ma żommx mal-kodiċi. Iżda forsi għandna niżdiedu wkoll trasparenza l-ewwel qabel kollox. Dan huwa minnu għal relazzjonijiet ta' ħidma mal-istituzzjonijiet nazzjonali tal-istatistika u l-awtoritajiet pubbliċi u din tista' tkun bażi li permezz tagħha biex morru li lin mill-xettiċizmu tal-partijiet interessati. Għanna bżon relazzjoni tajba, zda din titkun varjata bejn l-affarijiet amministrativi kif ukoll l-affarijiet professjonali. U dan jider li mhux il-każ jew mhux ċar f'ħafna mill-każijiet. Barra minn hekk jider li għandu jkun hemm aktar trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam il-ħatrit u il-tneħħija tal-Diretturi Ġenerali u identifikajna numru ta' każijiet fejn kien hemm inċidenza bejn il-bidla tal-Direttur Ġenerali u l-bidla tal-Gvern. U għalhekk inħossu li din hija xi ħaġa li rridu nittrattaw u nħarsu lejha iktar fid-dettall. Nixtiequ nseħħu wkoll r-rwol tal-Istituti Nazzjonali ta' Statistika bħala koordinatur li hija importanti biex nkunu nistgħu nżommu mal-għanijiet tagħna u għandna nqisu wkoll l-introduzzjoni ta' esgabs nazzjonali hekk kif ġi provdut mill-kodiċi u li diġa seħ bħal pereżempju fi Franza u r-Renju Unit. Fi rigward ir-riżorsi għandna sitwazzjoni diġa fejn numru ta' pajjiżi qed iħossu li hemm diffikultajiet iżda ma tiġ tkun titbassar minn ħafna affarijiet minn qabel biex tifhem li ħajkun hemm diffikultajiet diġà mill-bidu. Minnaħa għandna żieda fid-domanda għall-użu ta' statistika fl-impigi, l-iżvilupp, il-tibdil fil-klima, l-enerġija, l-edukazzjoni, l-faqar, eċetera, eċetera. Hemm talba għal statistika ġdida. U minnaħa l-oħra mbagħad nafu li hemm problema dejjem tiżdied marbuta mal-budgets madwar l-Unjoni Ewropea kollha u dan bla dubju ħajoħloq aktar diffikultajiet f'ħafna oqsma ta' produzzjoni tal-istatistika. Jiena naħseb li rridu aktar attenti għal meta nistabilixxu l-prioritajiet, rridu qodu attenti wkoll <clears throat> għal fondi ta' inizjattivi ġodda. U rridu nagħmlu l-almu tagħna wkoll sabiex inżidu l-effiċenza. Dan japplika kif fuq livell nazzjonali, iżda anke biex nużaw l-opportunitajiet tal-attivitajiet internazzjonali transkonfinali li se jritunu f'dawn ir-rigward. Iżda rridu niftakru wkoll li tipikament il-tfaddil ħajkollu bżonn investiment illum u hemm riskju li l-ewwel investiment ħajamel aktar diffiċli fuq medda twila ta' żmien imbagħad biex bekk nkunu nistgħu niksbu l-possibilitajiet tal aktar effiċjenza. Fi rigward il-kwalità mbagħad jidher li jista' jidher li dan huwa l-inqas settur fejn għamilna l-inqas progress forsi kien hemm nuqqas ta' impenn f'dan il-qasam. Aħna nissuġġerixxu min-naħa tagħna li għandu jkun hemm pubblikazzjoni ta' rapporti armonizzati u simplifikati fuq il-kwalità Barra minn hekk għandu jkun hemm stqarrijiet ta' kwalità li jkunu disponibbli għal pubbliku ġenerali għaliex dan jidher li huwa xi ħaġa li wassal għal bosta nċertezzi fost il-partijiet <coughs> interessati. L-aħħar mill-aħħar hija l-kwalità li se tagħti l-impressjoni tal-kwalità u ħatkun deċiżiva għall-affidabilità u l-kredibilità tal-istatistika. Issa l ġejjini u għall-aħħar rapport tal-grupp li bdejna naħdmu fuqu ħankomplu nidħlu fil-diskutu l-problemi li identifikajna ħanatu ħarsa aktar mill-qrib ukoll lejn il-punti interrogativi li tqajmu pajis pajis għan isu u koll l-esperienzi li ksibna fi xoltana u namlu evalwazzjoni ta' kif natu lejn ir-rwol tal-eżgab, lejn l-eżgab, x'tista' tagħmel, x'għandha tagħmel u nippruvaw nidentifikaw dan fil-rapport ta' ħari tagħna. Dan ser ikun disponibbli lejn l-aħħar tal-ħarifa. Grazzi President, dak kollu li kelli xanajt bħala introduzzjoni. Sì. Thank you, Chairman. President. La darba l-kellim għandu l-istess il-sim bħali, ħanniħu l-opportunità li nitkellem il-sim pajizi. la darba l-kabina svediza tkun lesta nista' nibda. Lodwa tajba u grazzi għal prezentazzjoni li twassal għal numru ta' tħassibiet. Iżda huwa tajjeb li tnisimgħu minn għandek li ħatoħroġ komunikati ċari iżda dan ħatati possibilitajiet għal dawk il-politiċi li huma responsabbli li jieħdu d-deċiżjonijiet. Dan kun jistajam jagħmlu ħabbażi ta' rakkomandazzjonijiet. Nixtieq nistaqsi għala qed tistenna għaliex aħna bħala MEPs irridu nkomplu ma' dak li qed iseħħ. Ovvjament hemm numru ta' hemm ħafna xogħol li rid isir f'dan il-qasam u għalhekk forsi dan punt partikolari li tista' tiċċaranna u titkellem aktar dwaru. Għaliex aħna rrid ikollna l-informazzjoni biex bekk nistgħu nagħmlu pressjoni fuq il-Kummissjoni biex jittieħdu l-miżuri. Biex inkunu ta' suċċess f'dan il-qasam, huwa importanti essenzjali li dawk li huma responsabbli li jieħdu deċiżjonijiet fl-istati membri ikunu informati u aġġornati huma għandhom it-ħassib tagħhom ukoll u għalhekk nittama li jkun fadallek ħin sabiex taħseb dwar dawn il-kwistjonijiet. Forsi tista' tina stampa ġenerali ta' x'diskussjonijiet kienu tiseħħu fil-Kunsill. Għandi mistoqsijiet aktar speċifiċi qed naħdmu dwar il-pakket ta' gvernanza ekonomika li naf li familjari tiegħu miegħu u f'dan il-kuntest kien hemm idea li hija inkluża fil-patt ta' stabilta' u tkabbir fil-fatt. Iżda hemm possibilità li jkun hemm sanzjonijiet li jitresqu li jiġu imposti multi għal dawk li jagħmlu żbalji biex ikun hemm korrezzjonijiet għall iżballi li saru. U għalhekk din hija l-parti makroekonomika tal patta ta' u tkabbir u aħna fil-Parlament Ewropew konna qed nirriflettu jekk jistax konna xi sanzjoni ta' darba. Biss, jiġifieri sanzjoni għal dawk il-pajjiżi li qed jagħmlu falsifikar tad-dejta statistika jibatu ċifri ħżiena, dejta ħażina li jimbat tintuża mill-istati membri oħrajn. U naħseb li dak huwa mod kif aħna nistgħu nittrattaw din il-problema. Hemm definizzjoni x'inhija data falsa jew falsifikata. Ovvjament din hija diffiċli li nindaħluha fil-leġiżlazzjoni li jkollok sanzjoni ta' darba għaliex hemm min jgħid x'inhija d-dejta ħażina u għalhekk nixtieq nisma' minn għandek dwar definizzjoni għax bħala prinċipju hemm ftehim fuq il-livell politiku li dan għandu jseħħ. Iżda Mistaqsija lilek hija jekk hix possibbli għaliex iridu niżguraw li jkun hemm definizzjoni ċara xinija dejta ħażina. Forsi tista' tkoprina dan il-punt u din tkun utli għalina xogħol li għandna x'nagħmlu. Grazzi President. Okej, jekk kan ju också använda möjligheten att svara på svenska. Mela, ħnuża din l-opportunità biex nitkellem l ukoll qatt ma miltek, iżda ejja nippruvaw. fuq l-aħħar punt li qajjimt. Naħseb li huwa diffiċli ħafna u faċli li tidentifika x'inhu huwa rapportaġġ ħażin iżda huwa diffiċli tajt jekk kienx hemm intenzjoni warajja jew le. U naħseb li jekk irid ikollok sistema ta' sanzjonijiet Mbagħad ħajkollok dibattitu etern jekk kienx hemm intenzjoni li wieħed ikun qarriqi jew le. U għalhekk naħseb li minħabba l-isfond tal-esperjenzi li kellna f'dawn l-aħħar snin reċenti rajna li meta wieħed jipprovdi l-informazzjoni ħażina din tista' tiswinna ħafna għaliex titlef ħafna fiduċa fil-politika ekonomika. Għalhekk naħseb li ser nifukaw aktar fuq dan din il-forma ta' rapportaġġ bħala riżultat ta' dan. Għalhekk fil-ġejjieni jek xi ħadd jinqabad li qed jgħaddi informazzjoni ħażina, għalhekk naħseb li din ser tiswinna ħafna dak li għandu x'jaqsam l-ispejjeż ta' min jissellef ħajkollok fuq aktar biex tkun tista' sellef il-flejjes. U għalhekk Eh, miex forma perfetta ta' sanzjonijiet ħajkollok sanzjoni amministrativa li tista' tiġi introdotta biex tarek hemmx intenzjoni jew le, sta din hija kwistjoni separata. Is-swieq mhux se jqogħdu jistaqsu jekk kienx hemm intenzjoni jew le, is-swieq kull ma ħajamlu huwa li intom tajtuna din is-sitwazzjoni ħajreġixxu skont iċ-ċirkostanzi u skont l-informazzjoni qarrieqa jew falsa li tkun ipprovduta. Sa li għandu x'jaqsam il-Parlament Ewropew u l-MEPs jistgħu jagħmlu meta nagħtu ħarsa li is-sistema kollha nistgħu naraw li minn banda hemm sensiela ta' kwistjonijiet li ħasbu il-responsabilità u l-fiduċa tal-dejta ġejja mill-Istituti Nazzjonali u mill-banda l-oħra hemm il-fiduċa fir-rigward il-proċessar ta' dik id-data dejjem fiħdan il-setup tal-Kommissjoni fil-Eurostat. Jekk il-materjal bażiku jkun ħażin, nixtieq nkun onest magħkom hemm xejn li l-Eurostat tista' tagħmel biex ittejjeb din is-sitwazzjoni. Imbagħad il-materjal li ġej mir-riżorsi nazzjonali irridu nkunu ċerti li tkun affidabli kemm jista' jkun. Iżda aħna nemnu bħalissa li fil-waqt li hemm dejjem bil-possibilità li l-affarijiet intejbuhom, aħna nemnu li għanna nifukaw l-aktar bħalissa fuq dak li iseħħ fuq il livell nazzjonali. U fuq dan aħna ħdimna b'mod intensiv dawn l-aħħar sentejn. Sabiex bekk nkunu nistgħu naħdmu u nifmu jekk l-arranġamenti nazzjonali u x'konformi ma' dak li aħna x-xejna fil ftejniet U dak li rajna kien żvilupp fid-direzzjoni tajba. Tħassib li għatanna huwa li l-implementazzjoni pratika qed tkun wis kajmana u għalhekk irridu għodu attentu naħseb li l-Parlament Ewropew jista' jagħmel huwa li jagħmel pressjoni fuq dan il-punt partikolari biex ikun hemm pressjoni politika u nżommuha għaliex fl-aħħar mill-aħħar hija kwistjoni li napplikaw pressjoni politika. Bewħet ieħor nafu x'irid isir dan huwa stabilit fl-ftejmiet u issa hija kwistjoni biss ta' implementazzjoni tal-ftejm b'mod xieraq. Fil-kuntest tal-diskussjoni tal-gvernanza rajna li kien hemm ħafna attenzjoni mogħtija fl l-arranġamenti statistiċi tal-ġejjini kif jistgħu jiġu żviluppati, aħna naħsbu li kien hemm żvilupp pożittiv u dan huwa qasam fejn il-Parlament Ewropew jistaw wkoll iħaddan żviluppi fid-direzzjoni tajba wkoll. Bekk ikun hemm kontribuzzju wkoll f'dan il-qasam. Naħseb li l-punt l-aktar importanti huwa li wara dak li rajna li seħ sena ilu għadna qed nistaqsu x'inhuma l-ispejjeż għal rapportaġġ ta' statistika mhux tajba ħafna. Fil-każ tal-Greċja, pereżempju, u fid-dawl ta' dan, nistgħu naraw li l-ispejjeż jistgħu ikunu inkredibbli f'termini finanzjarji. Nafu li kien hemm sitwazzjoni fejn l-affarijiet ikunu diffiċli għal kulħadd. Mikrofonu għal-kellim. Simplemente, señor presidente, quisiera, aprobar, eh, quisiera aprovechar eh, para hacer cuatro puntualizaciones y reacción por su parte. Nishtiq nara kemm x'reazzjonijiet minnaħa Il-Greċja kienet ħaġa li ħarbitinna minn taħt il-kontroll tagħna, minn taħt idejna u Din l-ideja kollha ta' sanzjonijiet hija msejsa fuq statistika eh, korretta u bir-reqqa. U għalhekk hemm mod biex ikun hemm ċitazzjonijiet għal dawk il-pajjiżi li m'għandhomx statistika korretta. U għalhekk sabiex nistabilixxu sanzjonijiet bħala ċitazzjoni u forma oħra nħoss li jridu għodu attenti u nserħu fuq il-responsabilità oġġettiva, speċjalment fil rigward il-ħidma ta' servizzi pubbliċi. U hemm ukoll responsabilità politika. Fl-opinjoni tiegħi din hija ta' kompetenza tal-Eurostat u il-Parlament imbagħad ikun jista' jeżerċita responsabilità tiegħu. Responsabilità ta' gvernenzja nazzjonali u anke ta' uffiċċji nazzjonali tal-istatistika. Ma naħsibx li hemm soluzzjoni oħra għajr il-sanzjonijiet. U anke din l-ideja ta' responsabilità oġġettiva, inti tħaddana jew taħseb li mhix korretta. Well, first of all, I must tell you that ESCOM has not been discussing this, so I'm... L-għonet, fl-opinjoni tiegħi personali, Meta wieħed e, is kif jiġu imwettqa ħafna affarijiet fl-Unjoni Ewropea, anki jekk ikunu rigorużi u forsi xi daqsxejn awtomatika, ħafna drabi bosta affarijiet jiġu mwettqa b'mod politiku. U jiena nistan immaġina illi meta wieħed jgħid illi ingħatax informazzjoni falsa, dejjem ikun hemm xi skużi tekniċi. Illi jiġu użati bħala skuża il-problema tiegħi huwa li jista' jkun hemm diskussjoni jittual anki jekk il-ħaġa hija sempliċi però hija ħaġa diffiċli ħafna li wieħed jwettaqa. Issa naddu lil Kalagan numbat nitlob li l-Kummissjoni ta' xi ħaġa fuq il-proposta li qed ngħidu fuq din il-kwistjoni statistika eh, marbuta mal- governance. Grazzi, President. Eh, iktar faċli għalja nitkellem bl-Inglis għax il-vokabolarju kollu bl-Inglis għal dawn l-affarijiet. L-ewwel net, fu il-multi għal falsifikar ta' data. Naturalment, dina iktar spiegazzjoni milli mistoqsija. Dan huwa sinjal politiku li rridu nibatu fil-futur kwestjoni għalli weħed rrit jipprova li kien hemm falsifikar u li l-pajjiż mbagħad jammetti f'dan il-każ m'hemmx dubju jekk il-pajjiż jammetti. <clears throat> illi kellhom problemi. Però jekk inħarsu lejn l aspett makro tal-pakket ta' governanza ekonomika, Jima nafx kem inti mitħla tiegħu dal-pakett, però fil-futur il-Kummissjoni tkun trid tikkontrolla il-bilanċ tal-kont korrenti u anke kwestjonijiet tal-suq ta' xogħol jew affarijiet li jistgħu jħolqu żbilanċ f'pajjiż jew jista' jkollhom effett spillover fuq affarijiet oħra. Ah, anke hawnhekk fl-opinjoni tiegħi biex il-Kummissjoni tkun tista' tamel ġudizzju ġust u kun jistaw jamlu studju fil-font biex jaraw jekk pajjiż għandux problema jew le, e, dina e, ħafna drabi e, niddependu fuq l-istatistika u fuq iċ-ċifri tajbin. Aħna nek għan itkermu fuq l-Eurozon, pero anki fil-Euro fil 27 pajis. Aħna għanna palissa ċifri affidabli u anki il-semestru Ewropew. L-opinjoni tijak hija li għanna kwalità fid-dejta li hija bażi ta', deċiżjoni politika biex nagħmlu dan il-pakket ta' governanza. E, titkellem iva, nista' nagħmel komment qasir jgħid il-kellim. Naħseb, President, li mod ġenerali l-istatistika fuq dan il livellu ma tajbin biżejjed biex wieħed ikun jista' jagħmel ġudizzju ġust. Għax aħna hawnhekk qegħdin ħarsu lejn il l-informazzjoni wiesa l-istampa makroekonomika u mhux importanti jekk il-kont korrenti u ix meta jgħidu li u 5.5 jekkux 5 jew 6 fil-fatt qed jagħti idea. Il-problema hija li wieħed imbagħad joħroġ b'ġudizzju ġust. Għax l-sfida hija u jiena eh, napoġġa dan it-tip ta' attività ħafna għax eh, jista' jkun utli ħafna, però huwa diffiċli għax l-isfida hija li wieħed jagħti l-allarm Wieħed ħabbar meta l-istatistika tkun affidabbli. Huwa diffiċli meta jkun hemm situazzjoni makroekonomika tajba e, e, li tikkonvinġi li kien ifsek anki l partit l-oħrajn li għandek se tibda jkollok problema. Ħafna drabi fi ilu wkoll kien e, kien hemm seminars fejn ġew mistednin in-nies biex jammiraw il-tigri ċeltika tal-Irlanda. U djaraw kif kollox u miexi sewwa. Però f'dan is-sistema propju kien dan il-moment li fih eh, kien misna eh, noħorġu allerta eh, għax qed jinbena noqqas ta' bilanċ makroekonomiku. Il-Kummissjoni tixtieq titkellem? Grazzi President, <clears throat> grazzi tal-li tajtni l-opportunità anki nesprimu l-opinjoni tagħna. Aħna napprezzaw ir-rapport tal esgab Aħna naqblu mal-analiżi l-konklużjonijiet tar-rapport, però barra minn dan nixtieq ngħid illi id-dibattitu ta' dalodu eh, nixtieq ngħid li l-Kummissjoni qed tipprepara dokumenti li se jitratta kwistjonijiet li ġejn ġew diskussi dal fil-komitat u daw jinkludu anki kif nistaw nifukaw un tejbu l-impen biex nilħu data ta' kwalità sma politiċi sensittivi eh, biex nkunu nistgħu nfaċċaw kwistjonijiet kif se nagħmlu se nagħmlu bil-kodiċi ta' kondotta kif nistgħu niżguraw eh, twetti aħjar fl-istati membri għax dan huwa kif diġà eh, wieħed mill-kwistjonijiet l-iktar importanti. Kif ukoll kif nistgħu norganizzaw xogħolna biex nkunu nistgħu nikkontrollaw aħjar id-data upstream meta jiġu provdut provduti li jina. Meta jaslu għall-Istitut Nazjonali ta' Statistika, aħna blajnuna tal-Parlament, eh, is-sena e, l-oħra eh, ksibna setat oħrajn biex namlu dawn l-investigazzjonijiet. U issa irridu naraw kif dan nista' nagħmluh fil-prassi u kif nistaw verament niksbu kontroll aħjar tal- upstream, ċoħe data li ġejja mill-kontabilità tal-gvernijiet. Grazzi, issa naddu għal Izmidis. Jena femt li nista nitkellem bl-Svediż. Jena nista nuża dejjem, però eh, darba se nuża l-Svediż. E, eh, Wasal tarti dispjaċini. Il-kwalità tal-istatistika eh, smajt minn dak li għal-istur Hagmar E diskutejtuha, però hemm nuqqasijiet ta' kwalità, eh, kwalità minnaħa ta' pajjiżi li ilhom jaħdmu fuq l-istatistika. Anki l-pajjiż tiegħi kellu problemi bl-istatistika kif ċerti indikaturi għandhom jiġu mkejla. Meta eh, kvalitien hemm på dom. Mela, jekk aħna qed nippruvaw inkejlu l-kwalità tal-istatistika f'pajjiżi fejn eh, eh, jgħidu li l-kwalità tal-istatistika hija għolja, nistgħu naraw nuqqasijiet hemmhekk u x'tip ta' titjib jista' jsir. Jiena niftakar li meta diskutejna l-problema tal-istatistika fil-li moddi fil-Parlament, waħda mill-proposti li jiena wkoll appoġġajt hija illi wieħed jista' jkollu approċċ li rajna anki fosmo smoħrajn. ċoħe li ċerta statistika ma kienu ma kienieċ korretta għal ċerti pajjiżi. Mhux se noqogħdu nsemmuhom hawnhekk il dawn il-pajjiżi. Imma nista' nis jista' jkollna b'mod, mod li nifmu li ċerti pajjiżi m'għandhomx l-istatistika korretta. E, però dan jirrigwarda anki l-Ministeri tal-Finanza, għax huma jużaw statistika l-iktar e, e, u jkunu qed jużaw statistika ħażina jekk ma, ma tkunx affidabbli. Grazzi. Inti għamilt li zewċ mistoqsijiet. L-għol għadda t-rigwarda il-kwestjoni ta' talba għal statistika ta' kwalità u jekk dawn it-talbiet mhumiex qed jiġu sodisfatti. Il-kwestjoni għalli ma nistgħux aħna nanalizzaw il-każijiet kas b'kas fuq kemm l-istatistika li ġiet miġbura hija skont il-kwalità li fissajna. Però aħna nistgħu anki nippruvaw nizguraw illi ir-regoli illi kopru il-kwalità u l-istqarrija ta' kwalità jiġu mwettqa kullimkien. X'qed jagħmlu l-pajjiżi biex jiżguraw illi l-istatistika li jproduċu hija ta' kwalità olja u l-iktar kwalità olja possibbli. <clears throat> Dana huwa qasam fej ftit seħ minn minn ġi firmat il-ftejn fl-2005. Hemm sensiela ta' proposti li saru biex inkunu nistaw nizguraw li l-kriteri ta' kwalità jiġu implementati mm, b'mod aħjar mill-li qed jiġu implementati llum. Ma' hemm anke kwistjonijiet tekniċi. Li jista' jfisser illi minkejja kollox xorta ma nistawx niksbu l-kwalità li l-pajjiżi jixtiequ fil-ġbir tal-istatistika u hemm aspetti oħrajn u aħna ma kenniex l-opportunità sal-lum nadottaw opinjoni fuq din il-problema. Fuq dawn id don raids aħna nħossu illi l-ipotezi li għanda l-Eurostat, ċoħe jekk nafu illi hemm riskju illi eh, ma nistawx nisodisfawom, hemm possibilità li wieħed jinvestiga b'mod kif jagħmlu l-awdituri biex ngħidu hekk. Aħna naħsbu illi dan huwa pass il qudiem u nittamaw illi e, se jkun hemm titjib fil-kwalità tal-istatistika u innaqsu riski ta' riportaċ intenzjonali ta' statistika zbaljata Hemm mistoqsijiet oħrajn? Issa nalqu l-qasal 10 u nofs, e, ekka ħat mill-li, ekka ħat ma joġġezzjona. Imma qed nara li l mozzjoni għaddit b'unanimità.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 Right, um, uh, welcome everybody. Nilqa lil kulħadd. Għanna e, ġimma fejna ħafna xogħol, erba ġranet ta' komitati u kulħadd e, għaddej e, komitati differenti għal daqstant ma jkonix kulħadd. Issa għandna smih ta' Peter Pratt għal eh, membru tal-bord tal-Bank Ċentrali Ewropew. Edkom tafur l-Ekofin id-deċidew fi frar li rakkomandaw il-Peter Pratt bħala membru tal-bord eżekutiv minn ġunju ta' din is-sena għal 8 snin. U skont l-artikolu 283.2 tal eh, ta' trattat fuq it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea, il kunsil Ewropew jaħtar dan il-membru tal- bord eżekutiv. Huma ħarġu opinjoni favorevoli f'Marzu u issa il-plenarja tal- parlament jiddeċidu fuq kandidatu dan il-vot se jisir fl-24 ta' marzu ġimma diħla. Għal dastan tissa għanna smieħ u rakkomandazzjoni lejn il-plenarja un-bat eh, toħroġ mill-komitat tagħna kif intkom tafu. Aħna lil Peter għadnilu illi għandu saħ 15 il-minuta biex jiprezenta ruħu u għal li forsi mux sejdum daqsek. Allora minn arma nitilfu ktar zmin nitolbu jiġi fuq il- Edkom kolla rajtu CV tijaw, allora tlabni jitla u natuħ il-mikrofonu. Grazzi ħafna. Lodwa tajba nishtiqna ċiftit kelmit qabel id-diskussjoni. U għanur kbir għalija nkunaw. U nishtiqna jtillina konxu ta' responsabilitajiet u tal-funzjoni li jena kandidat għalija. Jek nħarsu l-ura lejn it-ħaddim tal-Eurozone, nistaw naraw illi ħadmet mod sodisfaċenti. Meta wieħed is l lan prinċipali di stabilità tal-prezzijiet, meta wieħed iħares lejn ix-xoks li affettwaw l-Eurozona, hija ħaġa ta' Eh, sorprendenti li zammet il-triq eh, taħħa, u specialment fi krizi finanzjarja. Minkejja da, però, il-krizi finanzjarja saħet fuq numru ta' sfidi li jemżon nirsolvu u burġenza. Xeħut minn dawn il-sfidi u mis speċifiċi għall-Eurozona bħal l-istabilità finanzjarja u dinja kwistjoni għal-Banek Ċentrali tad dinja kollha. Però batem kwistjoni toħra li ma speċifiċi għall-Eurozona, ċoħe li nsaħħu il-governanza ekonomika fl-Eurozona. Hemm xi sfidi tekniċi, hemm oħrajn li huma politiċi biss. U naħseb li il-Parlament Ewropew għandu rwol ċentrali. Nixtieq nitkellem fuq tliet sfidi illi għandhom xasmu l-ewwel ma l-istabilità finanzjarja u mbagħad l-governanza tal-Eurozona u t tal-miżuri eccezjonali ta' monetari li bdew mill-bidu tal krizi finanzjarja. Mela l-ewwel sfida, l-ewwel sfida hija importanza ħafna, importanti ħafna hija e, r-rabta bejn il-politika finanzjarja u l-istabilità finanzjarja. Hemm bżonn niżviluppaw iktar dan il-punt u nħarsu lejn il-analiżi u naraw il-qafas tal-ICB, ċoe dimensjoni tal-kredito Dan huwa diskors tekniku meta wieħed ħares leħ, però fil-fatt se jkun politiku ħafna. Għax se jkollna nimmonitoraw il-ċiklu tal-kreditu kif dan jevolvi fl-ekonomija tagħna, għal dastan dan huwa l-ewwel punt tiegħi. Huwa importanti li jkollna komprensjoni iktar ċara tar rwol tal-settur finanzjarju fil mekanizmu tal-politika monetarja. Din hija ħaġa importanti ħafna. U anki l-istrumenti ta' um, politika makrofinanzjarja, makroprudenzjali għandha eh, nifmu kemm xeffett se jkollhom fuq il-politika ekonomika u anki l-autoritajiet involuti eh, xista xefet jista' jkollhom dan huwa importanti ħafna. L-istili sfida hija l-governanza tal-Eurozona Il-krizi rrit illi eh, illi jemju edha lura fil-politika, daqstant il-politika monetarja kella wix pis f'dawn l-ħar eh, snin. Bħala eh, membru tal-Bank ċentrali, mux bis bħala Ewropew, ma bħala membru ta' dan il-bank, nishtiq nilqa l-inizjativi tal-Parlamentu tal-Komitat ħadu biex issaħħu E, e l-EMU, mux biz bħala ċittadini ma bħala membru anki ta' Bank Ċentrali, għandi najdu da. Bla dubju li dan il-qafas huwa meħtieġ il-konsolidazzjoni fiskali, riformi strutturali, l isbilanċ fuq livell strutturali kienu eh, eh, insuffiċenti biex l-EMU jaħdem mod tajjeb. Fil-paċi il-kondizjonijiet kienu tajbin, ma kien hemm nebda problema apparenti, però f'sitwazzjonijiet ta' stress dawn id-djufijiet eh, jidru iktar. Orajna rajna x'inhu mal-konsekwenzi fuq it tal-Eurozona. Jiena konvint bisħieħ illi għandna bżonn ta' kwantum lib ta' qabża kbira. Din hija importanti għalina mhux bħala Ewropew ma bħala anki policy maker kif għadni kif Il-fattur importanti għal suċċess ta' dan il-qabża hija l-adeżjoni tal-ċittadini Ewropej. U din hija ħaġa mhux biss tal-Parlament Ewropew, ma anki għal ehm, dawk li għamlu politika ewlenin u anki għal Banek Ċentrali illi kolna l-adeżjoni ta' ċittadini lejn dan il-qafas ta' governance ġdid. Il-governance se timplika wkoll li rebta bejn l-ECB u l-awtoritajiet l-oħra, mhux biss dawk ta' supervizjoni, ma l-Ministri tal-Finanzi, Parlamenti. Din ir-rabtaħa tkun kwestjoni prinċip municipali eh, hemm bżonn intensifikaw din ir-rabta. F'dawn il-bidliet kollha ta' governance huwa importanti ħafna illi l-ECB tibqa' indipendenti u għandha żomm il-mandat tagħha b'mod definit ċar. Għal daqstant iridu nħarsu lejn il-mandat tal-awtoritajiet differenti dina se tkun waħda mill-isfidi u fl-istess ħin iridu nieħdu f'konsiderazzjoni anki l-qafas ġdid tal-gvernijiet li jinvolvi anki diskussjonijiet intensivi bejn awtoritajiet Ewropej differenti, ma fl-istess ħin ukoll li nżommu eh, ir-responsabilitajiet l-enin eh, kif huma llum tal-awtoritajiet importanti. l ewel it tiret eh, sfida hija normalizzazzjoni tal-politika monetarja Aħna nafu illi l-Eurozona edha tirkupra mill-krizi finanzjarja, ekonomika u monetarja. Però fċertu punt li sibi sej, eh, sej, sej jasal għal rata ta' interessi eh, kif kienu qabel. Eh, u ma jkunx hemm iktar bżonn għal dawn biex ikun hemm transizjoni bla xkiel tal-politika monetarja. E li dawn l-azzjonijiet għandhom ikunu fuqtom din hija sfida kbira l-awtoritajiet, speċjalment il- il e, e, e, difikultajiet li għanna bħalissa per eżempju l-inċertezzi. U dawn l-sfidi koll eh, li eh, tafaċċa li sibi il-proċess ta' deċizjoni kolleġjali u il-personal eh, professjonali tagħha huma l-assi l-iktar importanti. Anki il-bord eżekutiv tal-ECB jisbor anki għarfin espert tal-Banek Ċentrali ta' sistema tal-euro. Dan u importanti anki imħabba fl-sfidi tekniċi li se jkollna naf naffaċaw. Jena nittama li nkun nista' nikkontribwixxi għal biex eh, nirsolvi dawn l-isfidi. Il-karriera professjonali tiegħek tifukata fuq kwestjonijiet monetarja u finanzjari. E, eh, Akademiċi u anki bħala eh, civil servants. Jena kan għandi PhD u kont fl-IMF u kont professur tal-ekonomija fl-Università Libera ta' Brussel u meta jena kont nallem il-flus u l-banek l-integrazzjoni Ewropea u anki l-etika ehm, eh, tal-kummerċ. Umbat eh, mort eh, sirt ekonomista principali tal-banek importanti tal-Belġu da tawni arfin fu id-dimensjoni tal-biznis u anki tal-kultura kommerċali fil-banek kommerċali u l-banek ta' investiment. Bejn l-2000 u l-2010 kont ehm, Chief of Staff tal-Ministeru tal-Finanzas qabel ma' dejt fl staff importanti tal-Bank ċentrali tal-Belġum eh, għal eh, fuq il-finanzi. Jena membru anki tal-Bord tal-Supervisur Integrat Belġan fejn eh, kont inkarikat mill-prudenzjali, situazzjoni prudenzjali. Issa qed naħdem fuq il-supervizjoni fil-Bank Ċentrali u fuq dak li nsemmu aħna Twin Peaks Model. Illi ħaġa diffiċli ħafna xlan huwa illi ntejbu supervizjoni tal-banek. Mhuwiex biss illi nbidlu l-qafas istituzzjonali imma kif namlu supervizjoni tal-istituzzjonijiet finanzjari b'riżorsi limitati naturalment din hija sfida li bħalissa ah, qed nitratta. F'dawn l-aħħar għaxar snin jien kont membru ta' livell oli ta' komitati ah, ah, ta' livell oli Ewropej. Kont involut fil-analiżi u deċiżjonijiet ta' kwistjonijiet ta' regolamentazzjoni ewlenin. Jiena naħseb li għandi arfin tekniku esperjenza f'ħafna oqsma ta' politika pubblika il-Banek Ċentrali, regolamentazzjoni finanzjari, ma' importanti għalija għal fatt li aħna għanna komprensjoni tajba tal-kulturi professjonali, banek Ċentrali, Banek Kommerċali, Ministri tal-Finanza u akademiċi u jina lest disponibli nirrispondi għal mistoqsijiet tiegħek. I apologize for the interpreter. Eh nitlob skuża l-interpreti se nipprova nitkellem iktar bil-mod meta nagħti eh, eh, il-risposti tiegħi. <clears throat> Eh, Il-President jgħid li allarmat li l-interpreti dan id-diskors. Aħna hawnhekk għandna xi mistoqsijiet għandna slots ta' ħames minuti. L-ewwel mistoqsija fl-ewwel round huwa Jean Paul. Merci. Grazzi, Signora President. Sarah moħħok, jinsen nitkellem fil-qosor, smajt l-esplikazzjonijiet tekniċi kollha li tana sorpret u jiena nixtieq nistaqsih. Għalfej, eh, eh, ħareċ għal din il-offra ruħu biex jagħmel dan ix-xogħol. Mistoqsija diffiċli għaliex hija mistoqsija personali ħafna Nista' ngħidilkom illi meta eh, l-Ekofin, il-Ministri tal-Finanzi, eh, proponew lili biex eh, nagħmel dan ix-xogħol ħafna ħbieb kitbuli u għalluli biex niċċelebra dan il-moment jien għattilhom illi l-proċess kien għadu ma ntemx u t-tieni ħaġa kienet illi dak li kont qed inħoss ma kienx ma kienux affarijiet illi jiena rrid niċċelebrom kont qed inħoss responsabilità kbira, sens ta' impenn kbir, xi ħaġa li eh, dejjem kelli għal qalbi kienet propju l-ideal Ewropew, jiġifieri ma ħassejx li kelli immur niċċelebra imma pjuttost illi eh, inqis il-responsabiltajiet li kelli għalhekk jiena qatt ehm, naqra lura minħabba li jiena tassew inħoss is-sens ta' responsabilità li ġib magħha din il-pożizzjoni Jina inni sa iktar minn 10 snin illi ġeju sejjer lejn il-Bank Ċentrali Ewropew u eh, naħseb illi eh, minkejja kollox l isfidi huma kbar għalhekk eh, jien għandi impens ħieħ u anke nħossan is-sens ta' responsabilità. Grazzi għal din il-mistoqsija u kienet tassew mistoqsija diffiċli kollha ngħid. Grazzi, Sharon. Surprat. is situazzjoni dbidlet il ġimali li għaddiet meta l-istati tal-euro ftemu biex ikollhom mekanizmu ta' stabilità kostanti. E, e biex isaħħu l-euro fil-krizi. E senti meta tkellimt ehm, fl-introduzzjoni tiegħek semmejt il-fatt li il-politika monetarja kellha wisqis pisu li sibi e eh, waslet fl-aħħar ta' dak li tista' porti. Eh, għax kellha ħafna xter solvi, eh, kellna mekkaniżmu ta' stabilità ġdid u l-bond setaw jiġużati fis-suq primarju. Jiena nishtiq eh, naċa ħaġa fuq id-divizjoni ta' xogħol bejn l-ECB u dan il-mekkanizmu ta' stabilità li jessem biex nistabilizzaw l-euro. Eh, nistaqsi jekk dawn hemm xi overlap f'dawn iż-żewġ funzjonijiet. Nirrispondi bl-Ingliż. Il-diskussjonijiet naturalment għadhom ma' ġewx finalizzati għal dastant ħan najt funzjoni ta' dak li jena nafu dak li nħoss. U għacħar li kif inti għat il-politika monetarja kalla wisq x'tagħmel fuq, kalla wis xogħol fuq spalleja. U kien importanti li niżviluppaw dan il-mekanizmu ġdid biex il-banek ċentrali jkunu iktar effokati fuq il-missjoni prinċipali tagħhom li għall istabilità tal-prezzijiet. U din hija kwistjoni ewlenija illi iddeċidew, e, e, illi diskuddew. U dana jispjega għaliex l-ECB fil-president tiegħu esprima l-idea li l-flessibilità fuq dak li għandu x'jaqsam mal mekanizmu ta' stabilità Ewropew għandu jkun iktar wisa possibbli. Dana ma jfissirx illi nishtiqu li l-ISM għanda tuża il-seta taħħa ma li kolla flessibilità fil-mekanizmu. Aħna naraw ir-rabta bejn l-ECB biex tifaċili tal-mekanizmu tal-politika monetarja biex wieħed ikun jista' intervjeni eh, fil-swieq ta' dejn ta' ċerti pajjiżi f'dan il-programm ta' securities, però dan huwa ċar dan huwa mekanizmu temporanew u għandna noħorġu minn dan il-dawn il-miżuri ehm, mhux ortodossi għandu jiġri. U għalhekk hemm dawn id-dibattitu bħalissa bejn il-Ministri tal-Finanza u il-Bank Ċentrali. Dan huwa importanti ħafna e, e, illi dan id-dibattitu jintem. Però l-messaġġ li qed jingħata huwa e, illi l-ISM għandu jkollu uh, sensiela ta' strumenti biex jaqdu il-funzjoni taħħa. Jekk ma jiġrix dan, eh, allura eh, li li, li sibi se jkollha wis eh, fuq spallej ankella. Il-punt liħor li inti semmejt. Naħseb li huwa meta nitħlu fid-dettal u diffiċli li bilanċ tajba bejn is-solidarjetà li għandu bżonn ikonna fl-Eurozona u fl-istess ħin niżguraw l-iskemi tal-inċentivi eh, sejrin tajjeb u jkonna bilanċ tajjeb bejn solidarjetà u responsabilità u hawnhekk hija diskussjoni hija kollha fuq hawnhekk fejn se npoġġu l-bilanċ għalek il-kwestjoni miex biz teknika, imma hija diskussjoni anki politika. Però li weħti fittex inċentivi ġusti bilanċ bejn eh, l-inċentivi u solidarità hija kwestjoni importanti. Eh, naturalment itkom se kolkom rol importanti fuq da. li nixtieq nerġa' nirrepeti f'dan il-kuntest li meta weħti ħares. Lejn dawn il diskussjoni politiċi li qed isiru mill-aħħar din ħaġa li għad anki fl-introduzzjoni, wieħed irid ikun żgur illi se jkollna Eh, ownership suffiċenti minna ħata ċittadini għax iridu nevitaw illi ikkonna pozizjoni top-down minn fuq minn fuq taħt. Eh, imma eh, ma jkunx hemm li ma biżejjed ownership minn ħata ċittadini u din hija ħaġa perikoluża u intkom tkom rol importanti f'dan. Grazzi u dan dan huwa importanti u importanti anke għal Bank Ċentrali għax bħala għan taħħajja l-stabilità tal-prezzijiet u l-istrument eh, ġi mafus imħabba il-krizi finanzjarja biex tidħol anki f'politika monetarja mhux konvenzjonali illi ħafna banek ċentrali kellhom jużaw bħala eh, mezzi. Grazzi, jgħid President. Issa eh, il-mistoqsija Silvi. Lodwa tajba surprat, eh, jiena rrit nistaqsik għalli xinti birraġun eh, sħat fuq is-sens ta' ownership ta' ċittadini ta' dakollu li tagħmel jagħmel il-Bank Ċentrali imma biex nappoġġaw l-indipendenza ta', eh, ta, ta dan il-bank jiena nibqa' mħasba dwar dwar il- biex naraw li ma jkunx hemm din id-differenza bejn dak li wieħed jaħseb li l-inflazzjoni u dik li realment. Jiena naħseb li l-Ewropa naxxila tagħmel xi ħaġa kbira u importanti għaliex żammet disċiplina kbira fuq l-inflazzjoni, imma il-perċezzjoni eh, hija differenti. Eh, kif nistgħu ntejbu l-indiċi din mhix biss mistoqsija teknika, ma hemm ukoll fiha wkoll elementi tekniċi. Quand vous, quand vous eh, Meta Wieħed jistaqsi lil pubbliku fuq eh, dak li jistenna mill-inflazzjoni dejjem ikonna eh, tweġibiet eh, pjuttost li serħunna moħna u mara assiguranti. Ma mbagħad meta inti tistaqsi din il-mistoqsija li ċittadini madwar l-Ewropa ikun hemm ukoll Eh, tweġibiet differenti mill istħarriċ li jsir maċ-ċittadini, pereżempju eh, dwar l-oli tal-ħajja barometru li ma tantx jurina affarijiet li ħasbuna Imma eh, hija uh, situazzjoni hija differenti meta wieħed jitkellem direttament ma' ċittadini u dejjem nistaqsu kif nistgħu uh, eh, norbtu tnejn flimkien u nqarbuhom iktar lej xulxin kif wieħed jista' uh, jindirizza l-problema tal seta li wieħed jonfoq jiġifieri bis-salarju tiegħi x'nista' nixtri, x'nis bħala servizzi, bħala affarijiet Għalhekk hemm din id-differenza bejn eh, dak li jurina l-barometru li pjuttost sejħirna eh, moħna. Umbat hemm ukoll l-evoluzzjoni tal-dak li wieħed jista' jixtri bis-salarju illi jaqla' f'dawn l-aħħar snin, iktar minn eh, l-aħħar 10 snin hemm żieda fid-differenzi bejn il-tħul ta' ċittadini tagħna u anki fil-perċezzjoni f'maġġoranza tal- tal-popolazzjoni tagħna hija il huma mhux qed ikollhom il-possibilità li bis-salarju tagħhom jixtru iktar minħabba li l-prezzijiet qed jolew iktar mis-salarji. Issa aħna eżaminajna jekk kien xemm Eh, differenzi kbar fil-evoluzzjoni tal-indiċi tal-prezzijiet minħabba dak li jista jixtri fil-fatt il-konsumatur u rajna illi ma tantx hemm differenzi kbar fl-indiċi tal-prezzijiet imma naħseb illi ta' min wieħed jaġġorna dawn l-istudji għaliex ovvjament il- livelli l-iktar eh, modesti najdu tal- tal-ċittadini eh, ibbatu iktar per eżempju minn meta jew il-prezzijiet tal-enerġija jew il-prezzijiet tal-prodotti tal-ikel jiena nista nifhem illi f'parti kbira tal-popolazzjoni wieħed iħoss illi prezzijiet qegħdin jolew iktar milli fil-fatt juru l-indiċi tal-prezzijiet. Naħseb illi ta' min wieħed jaħdem iktar u jippubblika iktar mill-informazzjoni ta' dan it-tip. Thank you very much now for the Grazie. Fisem l-ICR. Kej. Grazzi. Fisem l-ICR jina nil-ak għawnek aħna prezzajna l-kontribuzzjonijiet fl-moddi għall parlament u anki fuq ħafna kwestjonijiet specialment bil-krizi finanzjarja f'dawn is-snin. Il-predeċessur tiegħek ġi jarana xiftit reċentement biex niddiskutu s-CCPs u l-likwidità mill-perspettiva tana. U kien hemm bat rapport illi għajem kwestjoni ta' responsabilità, per eżempju, er-, xandu jkun ir-rwol tal-ICP fuq is-supervizjoni ta' CCP eh, flezma il ġdida E, eh, jena nishtiq kun nafx hija l-viżjoni tiegħek personali fuq e, e, fuq is-supervizjoni ta' dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet u xwol jista' e, jilgħab l-ECB biex jagħti iktar likwidità għal CCPs u jekk ikun sem bżonn aċċess ta' fondi minn CCP għandu xi wassal għal biex din l-istruzzjoni tispiċċa fix-xejn. Ah, kif Jiena kont involut fid diskussjonijiet tal-CPSS f'Basel u anki fl-Europa għanna eh, għanna uh, komitat il-PSSC, il-Committee on Payment Settlement Systems, fejn um, il-ġimgħa li għaddiet aħna konna qed nitkellmu propju fuq dan il-punt u diskussjonijiet għadhom ma ntemux. Nista' ngħidlek dan inti kif rajt kif stajt tara fil cvti jiena nagħmel sorveljanza ta' Eh, infrastrutturi ta' eh, clearing u mhux ta' dak li huma exchanges, skambji u eh, aħna fil-Bank ċentrali għanna interess kbir illi l-infrastrutturi finanzjarju jaħdmu kif imiss hija parti minn responsabilta tagħna għalhekk aħna dejjem ngħidu li rridu nkunu involuti fl-abbozzar u fit-tfassil ta' standards għall-infrastrutturi finanzjarji kollha dak li huma ta' ħlasijiet, ta' clearing u ta' settlements u anki eh, messaging għassu ta' interbankarju. U aħna konna involuti f'komitati um, internazzjonali passi PSS u oħrajn Ah, u għana din il-pozizjoni rridu nżommuwa fil-introduzzjoni tiegħi għat li jiena mitħla ta' ħafna kulturi ta' negozju differenti u forsi inti stess taf li jekk wieħed jara ehm, il-Banek ċentrali li eh, jaħdmu fuq nuqqasijiet tal-infrastrutturi hija perspettiva differenti minn persuni minn oqsma oħrajn li jkun qegħdin iħarsu lejn l-infrastrutturi, l-kultura tal-Banek eh, ċentrali tixbaħ dik ta' kultura militari Met irrit jara u jizgura illi s-sistema eh, taħdem kuljum 24 sija kuljum, jum għalhekk hemm ħafna pjanijiet ta' kontinuità tan negozju li ġew sviluppati fuq meta ta' żmien twila u eh, hija propju din il-kultura tagħna li xaħna għandna r-responsabilità illi l-ħlasijiet jaħdmu kif suppost. U eh, għalhekk naħseb li dan huwa aspett importanti ħafna, importanti illi wieħed eh, jinkludi ukoll anke fil-dak li hija sorveljanza tal-infrastrutturi. Umbat dwar il-forniment tal-likwidità tafu illi zewċ gruppi li wieħed li jgħid illi wieħed għandu bżonn eh, likwidità f'ċirkostanzi eċċezzjonali kulħadd jafu dan imma kemm għandu wieħed Jammila ċara ex ante skont liema kondizzjonijiet se jaħduha din il-likwidità hija kwistjoni wkoll ta' inċentivi għaliex wieħed irid li s-CCPs ikunu b'saħħithom f'dik li likwidità u eh, ma, ma, ma tiċ tajdilom illi jekk intom ma tkomx likwidità il tilkom il-Bank Ċentrali Eh, dawn mhumiex qegħdin jipproduċu maturity transformations, jifi ħafna mill-kollegi tiegħi u jien ukoll inħossu li rridu noqogħdu attenti ħafna biex ma namlux is-CCPs bħal banek nittrattawhom bl-istess mod. Naħseb li mod ġenerali kulħadd jaqbel però se rridu naraw fid-dettalji x'se jiġri. Il-CCPs għandhom uh, status ta' għandhom status limitat, anzi għalfinijiet limitati, u min jgħid li le mhux neċessarjament hekk. U rridu niżguraw illi forniment tal likwidità f-situazzjoni diffiċli tista' tingħata u għandha tingħata u rrid ikollok l-infrastruttura kollha lesta biex inti tkun tista' tagħmel hekk f'każ ta' bżonn. Imma s-CCPs m'għandniex nittrattawhom bħal banek. Però naħseb li kulħadd jaqbel li f'kondizzjonijiet diffiċli s-CCPs għandhom nejn ikollhom bżonn il-likwidità imma din hija xi ħaġa iktar ta' rutina kemm għandna jkonna dispozizjoniet jew eh, provvedimenti ex ante batem diskussjoni delikata ħafna dwar il fejn jinsabu CCPs hemm xi kollegi li jgħidu li CCP illi jaħdem bl-euros għandu ikun fil-pajjiż eh, jew fiż-żona fejn il- bank ċentrali jista jagħtihom euros f'każ ta' bżonn ta' likwidità. Mbagħad hemm oħrajn li jgħidu dawn il-kwistjonijiet jistgħu eh, jiġu solvuti permezz ta' arranġamenti bejn il-Banek ċentrali, pereżempju jekk is-CCP tkun f'Londra u jaħdem eh, bl-euro, eh, xorta waħda jista' jkun hemm arranġamenti għal dan dan għadda id-dibattitu li huwa għaddej, però mm, l-aħħar punt issa jirrigwarda il-relazzjoni li hemm bejn l-ezma u l-Banek Ċentrali jiena nemmen li għandu jkun hemm rabta qawwija bejn iż-żewġ infrastrutturi għaliex ħafna drabi l-infrastrutturi huma jew Ewropej jew internazzjonali għattilkom qabel li nħoss li żewġ awtoritajiet għandhom ikunu involuti jridu jaħdmu flimkien e, għandhom tassew jaħdmu flimkien, mhux qed ngħid biss kooperazzjoni meta jfettilhom, imma jikkollaboraw naf li fil-parlament qed jgħidu jekk il kolleġi mhix effiċjenti iva jew lejjew l-esma għandix ikollha iktar seta. L-esma hija importanti ħafna imma fl-aħħar mill-aħħar jekk xi ħaġa jmur żmerġ CCP l-awtorità nazzjonali tkun għandu jkollha anzi l-ewwel responsabilità li tindirizza l kriżi Jiġifieri eh, dawn huma eh, affarijiet komplessi ħafna ma nistax intik tweġiba f'żewġ minuti, però aħna nafu u nifmu li l-ezma għandha bżonn li kollha seta qawwija imma fl-istess ħin irridu nsibu mezz kif l-autoritajiet nazzjonali involut li huma konċernati ikunu involuti wkoll għaliex fl-aħħar mill-aħħar f'mument ta' kriżi huma jkollhom l-ewwel responsabilità u anke l-Bank Ċentrali Nazzjonali li jagħti l-likwidità f'CCP ta' dan it-tip illi tinsab f'diffikultà. Jiena biex nikonkludi ngħid illi dak li ħassibni hawnhekk huma l-iskadenzi. L-iskadenzi fl-aħħar tal-2002 kien ħafna mill-suq tal-OTC eh, ikollu eh, jimbidel fil-CCP sal-aħħar tal-2012 jikorreġi ruħu l-kellim u din hija sfida kbira mhix xi ħaġa faċli għal bosta raġunijiet imma wkoll fosthom ma' raġunijiet li għadni kif spjegajtilkom eh, kwestjonijiet oħrajn dwar eh, l-istandardizzazzjoni, l-isħma, l-kwalifiki membri diretti, indiretti, f'CCP Ġifiri, eh, dan kollu importanti ħafna għalix aħna rridu li l-Parlament ukoll ibiddel il-kondizjonijiet eh, u eh, ibiddel jaqleb pal ccp u rridu nisguraw illi il riski ikunu ikkontrollati. Mhix xi ħaġa faċli hija sfida anzi enormi. Thank you. I allowed a long, quest, a long answer because that was a complicated question. Eh, iva, permettejt l-ek twieġeb fit-tul għalix kienet mistoqsija komplikata minn qed nara l-ħadd mill-grupp eh, tal-ħodor, GUE. Godfrey Bloom. Grazzi, Signora President. Surpret, fil-bidu kena it trattata ta' Maastricht, kena il-kriterji tal-munita tal-dawk li setaw uh, jissieħbu u bat il-kriterju ta' l ħlisna minnu f'ħakkatajn u eh, kien hemm ħafna affarijiet li marru kontra l-ispirtu ta' trattat ta' Maastricht, imma madana kollu it-trattat ta' Maastricht għadu msemmi bħala il-mandat elettorali li tittieħed azzjoni il fatt li l-gvernijiet iffirmaħ dan it-trattat, eh, eh, trattat li madux madux fis-seħħ. Tista' tgħidilna sa każ għand pjan be jekk fil-fatt jeżisti dan? Nista' ngħidlek dan dwar il-miżuri non konvenzjonali illi kien qed jieħdu dan l-aħħar il-Banek Ċentrali madwar id-dinja mhux biss fiż-żona euro. U jekk wieħed eh, ħares lejn il-provi taraw illi il-balance sheets ta' xuħut mill-Banek Ċentrali kibru ħafna u jekk wieħed ħares dejn in-naħa tal-assi ta' dawn il-balance sheets, naraw pereżempju fl-Istati Uniti, taraw xiri dirett enormi ta' prodotti strutturati, naf li inti staqsejt dwar l-Eurozone, imma rrit impoġġi l-affarijiet f'perspettiva. Aħna kellna din il-kriżi finanzjarja enormi u eh, kien hemm xi banek ċentrali, fortunatament mhux il-Bank ċentrali Ewropew, kellhom eh, xerreja ta' private sector issue paper eh, bi prodotti li diffiċli wieħed jagħtihom prezz. Huwa ċar mill-intervent eh, tiegħek illi il-bqija tal-balance sheet tal-ECB qed issellef lill istituzzjonijiet finanzjarji kontra garanziji U dana mhux il każ eh, fil fatt eh, fil-Fed fl-Stati Uniti u il-Bank of England. Ġifiri, eh, imnalla li aħna fil-zona euro ma mxejn dik id-direzzjoni. l idea kienet illi f'politi zona ta' politika monetarja unika kellna il-mekkanizmu ta' tranzizjoni illi eh, kien imxekkel għalhekk meta wieħed jiffissa il-rata tal-interessi rridu naraw kif din ir-rata tal-interessi eh, tapplika fis-sistema kollha u kif ma ħadmitx u wkoll f'ċerti pajjiżi għalhekk il-Bank Ċentrali kellu jintervjeni b'mod temporanju u eh, nirreferi għall mistoqsija li saret li aktar kmini minn Rudo Meta wieħed jara l-pajjiż individwali li huma ikkonċernati eh, li qegħdin jiffinalizzaw issa l-programmi ta' ristrutturar tagħhom. Meta wieħed iqis dawn eh, l-attivitajiet kollha ovvjament jinvolvu riski, riski fuq il-balance sheet huma perspettiva limitati dawn il-programmi uh, huma temporanji imma il-pressjoni tal-kollegi tiegħi mill-Bank Ċentrali Ewropej uh, fid-dawl ta' diskussjonijiet li saru fil-Kumsil tal-Ekofin uh, l-aħħar darba huma proprju marbuta mal-mistoqsija li għamilt inti. Grazzi ħafna. Is-Sur Bernard Langen. Grazzi, Sir Pratt. Inti għandek esperjenza kbira fil-Bank eh, Bank Nazzjonali tal-Belġu u inti tkellimt dwar il-beħ ta' bonds, etc. X'taħseb inti dwar il-kwestjoni tal-istabilità tal-prezzijiet eh, u l-anijiet tal- eh, l-impeki, appoċ eh, tal-ekonomija, Eh, x'taħseb inti dwar il-patt għal l-euro? Inti ma milx mistoqsija dwar il-stabilità tal-prezzijiet fil-kontesti tas soltu naħseb li dibattitu iktar diffiċli llum huwa l-istabilità tal-prezzijiet u stabilità finanzjarja din hija dimensjoni ġdida tal-politika monetarja biex naraw sakemm huwa biżejjed illi jkun hemm stabilità fil-prezzijiet meta wieħed ħares lejn id-differenza bejn iċ-ċiklu tal-negozju u iċ ċiklu finanzjarju għaliex iċ-ċikli finanzjarji jistgħu jkunu twal ħafna. Jina ma naħsibx illi l-istabilità tal-prezzijiet fir umbat l-effetti li dan għandu fuq l-impiku tkabbir ma tantx hemm xi tajt li mux diġà ntqal. Ehm, aħna rajna biċċar lum illi meta l-istennijiet tal-inflazzjoni ikunu stabbli dan iwassal għal biex ikun hemm iktar marġni ta' manuvra għal bank ċentrali biex jibda juża l-istrumenti biex jappoġġa ċ ċiklu tan-negozju. Imma dan jiddependi eh, fuq l-ewwel eh, eh, l-ewwel għan, jekk l-ewwel għan jintlaħa il bqija jista' jsiru ukoll. Ejja nimmaġinaw sitwazzjoni jekk l-istennija tal-inflazzjoni kienu ħafna ola meta il-Banek Ċentrali bdew jużaw il-miżuri mhux daqshekk konvenzjonali qed nara rajna illum illi dan permettu lill-Banek Ċentrali jappoġġaw lill-ekonomija dawn il-miżuri mhux konvenzjonali, ovvjament dawn għandhom il-limiti tagħhom. Imma meta wieħed jidħol u jibda jħaddem politiki mhux konvenzjonali għax ikun hemm bżonn, il-kredibilità tal- eh, politika monetarja tkun tassew Ehm, eh, ġiet aċċettata mill-ċittadini. Imma rridu nkunu ċari wkoll dwar x'jaħsbu ċ-ċittadini tagħna dwar l-istennijiet tal-inflazzjoni u kemm huma jistgħu jifilħu jixtru bis-salarji li jaqalgħu. Meta aħna naraw inħarsu lejn is-salarji nistgħu ngħidu li l-istennijiet tal-inflazzjoni għadhom realistiċi Pero issa fil d għaddejja din id-diskussjoni fuq il-negozjati fuq il-salarji. Ma emmek moħir ċejn ġdid, dak li ħassibni iktar personalment hija ir-rabta bejn il rabta bejn l-istabilità tal-prezzijiet u l-istabilità finanzjarja. <laughs> Jekk wieħed ikollu pereżempju credit bubble, u r-rata eh, tal-inflazzjoni tkun baxxa. Meta tinfaqa din il-bużieqa, joħorġu konsegwenzi negattivi ħafna. Għalhekk hemm rabta fuq meta ta' żmien twila bejn l-istabilità tal-prezzijiet kif narawha aħna fuq eh, meta ta' żmien relattivament qasira u l-istabilità finanzjarja. Eh, Umbat, eh, neħlu meta jkonna namlu għazliet f'ċirkostanzi partikolari, per eżempju jkollok prezzijiet tal-assi fil-suq tal-propieta immobli. Umbat, fl-istess ħin ma jkun qed jiġri xejn speċjali f'dak li għandha x'taqsam l-inflazzjoni mhux biss fuq meta ta' żmien qasira imma anki fuq eh, medja ta' żmien iktar twila, per eżempju fuq sena jew sentejn. U mbagħad tinħoloq tensjoni bejn dawn iż-żewġ għanijiet Naħseb illi l-istituzzjonijiet li għandna llum il-Bank Ċentrali Ewropew jekk tibqa' jibqa' jżomm mal-mandat tiegħu jibqa' jaħdem fuq dan l-approċċ bbażat fuq żewġ pilastri, l-qafas monetarju, il-ekonom. Naħseb dan huwa qafas li huwa sot illi rridu nżommuh huwa veru wkoll illi il hemm nies mill-Banek Ċentrali li huma involuti fl-ESRB. U għalek jenaħt li fl-introduzzjoni tijaj li jem sfidi ġodda u l-sfida hija illi l-indipendenza tal-Bank ċentrali tinżam għalla volja il-Bank ċentrali jgħat jaħdem ma, eh, ma, ma autoritajiet oħrajn ma huwa ċar illi il-Bank ċentrali għandu l-antijaw tal-istabilità tal-prezzijiet u nistgħu nużaw il-qafas eżistenti biex nieħdu azzjoni jekk irridu fuq il-prezz ta' lassi imma din hija sfida kbira kif għattilkom fil-bidu. The pact, the Euro pact. Oh, the Euro pact. Can you be brief because you're on over five minutes already? Jek ros diġa skorina ħin Fuq il-patt tal-euro naħseb li huwa pass tajjeb fid-direzzjoni tajba, zda naħseb li hemm ħafna affarijiet fuq level tekniku li rridu jiġu ċarati. U l-impressjoni ġenerali tal-bankiera ċentrali nafu li r-regoli mhux stretti bizzejiet fil pat ma tantx għandek awtomatiċità fil-proċessi ta' ħidma. U għalhekk jiena nappoġġa dan personalment iżda nixtieq nżid minn issa li r-regoli b'awtomatiċità ta' sanzjonijiet jaħdmu biss jekk ukoll hemm appoġġ mill-ċittadini tal-popolazzjoni. Malar malajr tista' tidħol f'reazzjoni populistika, ovvjament, u għalhekk nemmen nagħmlu nimxu lejn din id-direzzjoni biex ikun hemm aktar awtomatiċità tal-miżuri kollettivi iżda fl-istess ħin irrid ikonna appartenenza tal-popolazzjoni u naħseb li din hija xi ħaġa tajba li għandna nagħmlu bħalmett. Grazzi, tete President. Jek joġbok. Bosta drabi intiet li għanna nappoġġawa mill-element kostituzzjonali ta' ċittadini għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew huwa indipendenti u għalhekk kif ħadd ħadħaddan l-interessi ta' ċittadini mingħajr ma xekkel l-indipendenza. Naħseb li l-Bank Ċentrali Ewropew huwa eh, jagħti kont l-awtoritajiet oħrajn u għalhekk sta l-ECB jgħidilkom għala jemes daqshekk importanza biex ikollu aktar regoli stretti, pereżempju fir rigward il- politika budgetarja u fiskali, iżda rridu naraw kif din ħatiġi ċettata me ċittadini u minnkom bħala rappresentanti ta' ċittadini. Għalek, rridu naraw jekk se jkollha impatt fuq l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew. U rridu ngħidu għala huwa importanti li nkomplu ninsistu fuq l-awtomatiċità tar regoli jew l-implementazzjoni stretta tal-patt ta' stabilta u tkabbir. Tajja pues, President li jem jek jozbok. Oui, merci. Um, le President de la Banque... Grazie ħafna. Il-President tal-Bank Centrali Ewropew jgħat fil-proċess li jgħat ħarsa lejn xjaħsbu n-nis fil-rigward il-rati tal-emax propju minħabba l-inflazzjoni. Iżda hija inflazzjoni li qed tħares lejn l-ispejjeż u mhux lejn l-affarijiet monetarji. Inti temmen li kikun hemm bidla fil-politika monetarja. F'din is-sitwazzjoni hija l-aqwa qafas ta' politika li nadottaw bbażata fuq l-inflazzjoni u fuq l-ispejjeż jew inkella hija sitwazzjoni fejn is-sogru ħaj xekkel l-eruq tal-irkupru. U rajna li l-krizi stess sejħet li kunem uh, eh, rigorozita fer rigward il-budget, iżda rridu naraw għal Jean-Claude Trichet, diġa tkellem fuq dan. Jider li għandek tlet approċċi, l-approċ budgetarju, rigorozita finanzjarja u anki rigorozita tas salarji u aħna nippruvaw li l-Ewropa timxi lejn politika makroekonomika proċiklika. Biex bekk il-produzzjoni ta' dawn il-faċilitajiet ma jerġgħu jiġu għallura normal. U għalhekk, inti kif ħadd ġipruħek fil-bord jekk ikun hemm kwistjoni bħal din fejn ikun hemm bidla fil rati tal-kambju. Mhux se nikkommenta fuq l-aħħar ħaġa li qed, iżda biex nagħmel kummenti fuq kif nistgħu nimxu, x'approċċ nistgħu nieħdu. L-ewwel stqarrija fuq din it-teżiża tal-forniment biex ngħidu hekk negattiva, negative supply shock. Nafu li dan huwa l-ar xenarju għax jekk ikollok dan xok xokk ħajkun hemm żieda fil-prezzijiet u pressjoni l-isfel fuq il-produttività, għalhekk jekk ikollok teżiza fir-rigward id-domanda ħajkollok zida fil-prezzijiet. Iżda negative supply shock din ħajkollha reperkussjonijiet. Iżda ovvjament għandna tnejn li huma jgħid il-kellim. Iva. U għalek dan ikompli komplika aktar l-affarijiet Iżda ħan nitkellem aktar fid-dettall fuq il-negative supply shock, mhix l-aqwa xenarju li sta jkollok dik l-ewwel ħaġa tieni net li tara jekk isser tkun fuq bażi temporanja u nkella se tkun aktar permanenti. Jekk ikollok negative supply shock, ħajkollok tnaqqis fil-ċiklu tal-ħajja għal pajjiżi fejn hemm il-konsumaturi u aktar pożittiv għal pajjiżi fejn hemm sostanzi primarji u prodotti primarji u għall-oħrajn l-affari sejrin bil-kontra, u għalhekk għandek telf ta' ġid minħabba termini ta' kambju negattiv u titarek din se tiġi aċċettata mill popolazzjonijiet u mill-pajjiżi kollha jew le. U għalhekk tarek eh, il-trasferiment ta' dan ix-xokk u l-effetti sekundarji u ser jiżvolġu lejn l-iżviluppi għal prezzijiet. U tittara jekk ix xokk permanenti jew temporanja jew le u hekk qed nagħmlu aħna rridu naraw ser jiġri fix xejrit ta' inflazzjoni u mbagħad hemm spejjeż oħra fl-ekonomija mhux biss l-iżviluppi iżda anke l-prezzijiet fl-ekonomija. Żewġ aspetti. Mbagħad hemm djanjosi li interessat li forse nikkontrabattija iżda hija l-kwistjoni tar-rata tal-użu tal-produzzjoni mod ġenerali. Inti tajt li hemm marġni kbira li mhux qed tintuża bħala kapaċità. U dan xi fisser? Ifisser li huwa marġni mhux biss f'affarijiet monetarji iżda mod ġenerali fl-ekonomija. U għalhekk jiena nħoss li jiddependi eh, skont iċ-ċirkostanzi ta' pajjiż pajjiż, hemm il-pajjiżi kbar u anke pajjiżi żgħar fejn hemm is-sensazzjoni li r-rata tal-sfruttament tal-kapaċità huwa tajjeb fil-ċiklu ekonomiku. U għalhekk tagħmel reviżjoni ta' sitwazzjonijiet kbar ta' pajjiżi kbar bħal pereżempju l-Ġermanja u pajjiżi iżgħar bħal Belġu u tara li l-marġni li għandhom disponibbli huwa inqas minn dak li kont qed Iżda naħseb li nistgħu niddiskutu aktar. L-aħħar punt Ma niftakarx eżatt xkont se ngħid jgħid ikellim. Skużani. Iva, naħseb fuq ir-rata tal-użu ta' produzzjoni. Kien hemm xa zoħra? Meta jkollok negative supply shock, l-aspett ewlieni hawn hija jekk biex qed tiġi aċċettata kollha kemmi jew inkella tiġix mibdula b'ċertu mod u għalhekk it-tweġiba mhix ċarek ix temporanja u permanenti jekk il-bidla u s-sesseħ jew le. U l-aħħar punt tista' niftakar. Ma nafx jekk taqblux miegħi, iżda hija sensazzjoni li ikollok periodu itwal ta' rata baxxa ta' 0.1% li ħajkollu ferat negattivi fir rigward it-teħid ta' sogru. U ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw jagħtu t-tort lilna l-pajjiżi qed jiżviluppati u l-punent għaliex għandna rati tal-maġ baxxa. Fuq medda qasira ta' żmien hija tajjeb u ġusta iżda fuq medda twila ta' żmien toħloq problemi marbuta mar-riski u eh, xi ħadd jipprova jaqla l-flus u dawn ħajres u aktar problemi u jagħtu lok għal profitti fejn hemm riskju baxx. U għalhekk dawn l-atturi ħajkollhom daw il-flejjes li toħloq aktar pressjoni il fuq lejn il-produttività. Għalhekk il-politika monetarja tipprovdi rati aktar baxxi tal-imax u din tiġi tittiġi indirizzata wkoll. L-approċ ġenerali huwa diffiċli ħafna u naf li kien hemm diskussjoni propju fuq dan. Grazzi tajta President, issa l-mistoqsija li mista Sur Klintz, un-bat kej u l-flowel. Iżda, nista' nagħti l-kelma lill-persuna li qiegħda għax irid jitlaq qabel. Wolf. Il-kriżi rritna li l-Bank Ċentrali Ewropew u l bank Ċentrali oħrajn mhumiex biss responsibbli għal stabilità tal-munita, iżda huma responsabbli wkoll għal stabilità tas-sistema kollha kemm monetarja. U dan jorbot mal-tmexxija ekonomika. Rajna li l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew kienet restretta ċertu mod u għalhekk kemm taqbel li dan għandu jiddaħħal fil-mendat tal-Banek Ċentrali? Responsabbli jew le għal stabilità ta' moneta? Greċja dis-sena ħajkollha dejn akkumulat ta' 150 jew 150 55%. Bruegel ħares dan u konkluda li anke jekk nkunu l-aktar ottimisti possibbli il-dejn qatt ma ħajjiġi ehm, mifdi u għalhekk hemm bżonn ta' pass radikali. Iżda forsi l-Greċja tista' tnaqqas id-dejn tal-imot billi tieħu miżuri importanti biex bekk tkun tista' tibda minn ġdid. Iżda rridu norbtu l-klim tagħna mar-realtà hawnhekk. Issa fir-rigward it-tieni mistoqsija jiena ma naqbilx miegħek u ħanati tweġiba klassika f'dan ir-rigward. Iżda nieħu l-affarijiet bis-serjetà, naħseb li għandna programm saħħtu ħafna, għandna ħafna sforzi li qegħdin nagħmlu reċentement fil-Greċja pereżempju Naħseb li għanna bżon aktar ħin u dan ġi provdut dal-axħar billi il-program ta' għalnilu l-periodu tiegħu għanna bżon il-ħin u rajna f'pajjiżi oħrajn li dejn oli u dawk li għandhom GDP pal per eżempju l-Belġu ħarġu mbagħad surpluses li mhux realistiċi meta mqabbel fil-każ tal-Greċja per eżempju. Il-kwistjoni u l-anija fuq il-Greċja hija tkabbir sa ċertu punt biex naraw jekk il-tkabbir nominali se jkun biżejjed biex inaqqas dan din il-problema ta' dejn. Iżda hawn irridu nagħtu l ħin nagħtu eh, lok li l-affarijiet iżvolġu mbagħad naraw. Issa t-tieni parti tal-tweġiba tiegħi irridu naraw il-ristrutturar tad-dejn. Għandi kemm l u taf Iżda rridu attenti x'inhuma l-implikazzjonijiet jekk il-default sovrani ta' pajjiż xser ikollhom x'effett se jkollu fuq l-Unjoni Ewropea, x'ser se jkollu bħala effett dan kollu. Irridu naraw li dawn negative externalities ħajkollhom reperkussjonijiet u l-punt di vista tiegħi huwa li rid tagħti żmien għal dan il-programm ta' Greċja li huwa importanti, iżda naħseb li l-pajis huwa impenjat biżejjed. Irridu nagħtu l-opportunità lil Greċja biex tagħmel l-affarijiet tagħha u mhux tibda tikkritika minn qabel. Hemm bżonn ta' ristrutturar u dan importanti ħafna l-pajis. Fuq il-mistoqsija l-oħra, naħseb li hija sfida reali bħalma għedt u anke s-sur Langen ħares bli l-kwistjoni u naħseb li hija kwistjoni reali. Naħseb li nistaw nkunċenljaw da kollu fil-xol ta' analiżi tal-Bank Ċentrali Ewropew u tħares li l-approċ fuq żewġ pilastri meta tara l-balance sheet u t-tini parti tal-balance sheet tal-settur ekonomiku dan ma ntużax biżejjed. Per eżempju fir rigward il-fornament ta' flejjes fil-periodu qabel il-kriżi finanzjarja huwa ċar li fil ġejjini din informazzjoni għandha tintuża fil-qafas monetarju. Iżda jekk tagħmel pass aktar minn hekk u tagħmel eh, tfassil minn ġdid tal-mandat jiena ngħid le għax ikun perikolus estremament. Għax inti tħabba twiċċek ma' ħafna awtoritajiet differenti u fl-aħħar mill-aħħar mill-Ministri tal-Finanzi. Kun hemm fluttwazzjonijiet tad-dejn privat u dawn huma deċiżjonijiet politiċi għolin ħafna għax jek tipponta subajk lejn il-setup uh, istituzzjonali ħajkollok viżjoni mċajpra. U għalhekk jiena mhux tal-parir li nimxu lejn din ir-relazzjoni. Rrit ikonna bizzejet lok ta' manuvra biex kulħadd ikun jista' responsabilta' responsabilità tiegħu fuq istabilta' finanzjarja iżda mhix ir-responsabilità unika tagħna. Meta nħarsu lejn il-istabilta tal-prezzijiet, irridu nħarsu aktar uh, l-qoddim mux naraw samniħirna u naraw li nisfruttaw l-opportunitajiet aktar mill-li għamilna fl-moddi. Dawn huma tal-limit li xtarna u dan huwa punt importanti ħafna x'kellna żewġ mistoqsijiet fuqhom fuq dan il-punt. Bħala bankir ċentrali rrid ikollok l-informazzjoni min-naħa tas-superviżuri, kultant hija faċli li tikseb din informazzjoni għaliex l-affarijiet ikunu faċli, biex bekk ikun hemm informazzjoni fuq il-politika monetarja, iżda dan mhux il-każ fil-Banek Ċentrali kollha u mhux il-każ tal-Bank Ċentrali Ewropew li m'għandix responsabilità tas supervizjoni diretta tal-banek. Din hija tajba iżda l-kwistjoni hija l-aċċess għall informazzjoni li nifmu l inġiba tas-sistema ta' informazzjoni li hija importanti biex bekk ikollok din informazzjoni, mikroinformazzjoni u aħna teħejru ruħna biex din l-informazzjoni ikonna e, tkun għandna, mżda hija sfida kbira ovvjament. Thank you, Gay. Grazzi, Kay. Grazzi, President il-rappresentant irlandiż tal-affarijiet e, Ewropej edha hawn għalhekk nintaqa' magħha dal-waqt. Iżda nixtieq ngħid li rrid ikun hemm xi ħadd li jieħu responsabilità għal dawk li ħalsu t-taxxi fl-Irlanda. Jiena konti li sentej u nofs wissi l-autoritajiet irlandiżi u l-banek irlandiżi li hemm problema, iżda ma tawx każ. Min qed jirfa l-pis, mhux dawk li qed jieħdu l-flejes mill-Irlanda, mhux dawk li ħappermettu l-affarijiet li jseħħu fl-Irlanda, iżda dawk li ħallsu t-taxxa qed iħallsu l-pis. Għandna 30% ta' ehm, dejn u għandna 120% tal-GDP bħala rata ta' dejn U minna taħalla għal dan kollu huma ċittadini ta' pajjiżi. Jiena nikkundanna li Ministru tal-Finanzi ta' pajjiż kbir li għanda eh, CTR Corporation Tax Rate li żewġ terzi minħabba u minħabba l-diffikultajiet domestiċi juża l-ċittadini irlandiżi bħala Eh, mod kif jista' jdawar l-affarijiet. Jiena dan mhux se naċċetta u ngħid li hija inaċċettabbli u irreali. Taċċetta li hija fl-interess tal-Unjoni Ewropea li kull stat membru ma jkollux għalfejn jħallas eh, għal ħtijiet ta' ħaddieħor u jkollu jerfa' responsabiltajiet fuq spalleh li mhux eh, xirqa ma jiġara fil kasta tal-Irlanda. Nifhem is-sitwazzjoni inqjatawn għal impik bħala bankir ċentrali. Lest niddiskuti miegħek fuq livell privat fuq din is-sitwazzjoni li semmejt, iżda bħala bankier ċentrali Ma segwix l argumenti għak fuq ir-responsabilità tal-Bank Ċentrali Ewropew f'dik is-sitwazzjoni. Palmet qabel nemmen il l-Bankiera Ċentrali b'mod ġenerali kellhom jagħtu ħarsa lejn ċiklu finanzjarju aktar ta' spiss milli jagħmlu b'mod ġenerali din hija tal-lima li fil-komunità tal-Bankiera Ċentrali aħna l-għajnija u tkellimna dwar dan. Ħarisna lejn il-ċiklu ta' negozju iżda mhux lejn iċ-ċiklu tal-affarijiet finanzjarji. Semmejt responsabilitajiet, il-fragilità tal-banek u l- fragilità tal-banek tal-Irlanda mhumiex responsabilità tal-Bank Ċentrali Ewropew. Fuq li fissar tal-inflazzjoni u tal-assi, Iva, tu kena ħarsa lejn il-ċiklu finanzjarju. Iżda l-inflazzjoni tal prezzi tal-assi hija speċifika għal pajjiżi konċernati, mhux għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Naħsibx li għandna responsabilità primarja għal dawn inti poġġejta differenti bħala grat fir rigward il-pis, taċċetta li pajis li najdulu li rridu jerfa pizijiet li ma jiflaħx għalihom ħajkollha fett fuq iż-żona euro kollha. Ma nafx eżattament, hija kwistjoni diffiċli ħafna ħanajdan direttament. Nifhem id-diffikultajiet ta' pajjiżek. Iżda waħda mill-affarijiet li faqat qabel il-kriżi faċli tajda wara naf iżda numru ta' kollegi mill- Bankiera ċentrali u supervizjoni mhux ħafna qed jaħdmu fuq din il-kwistjoni li semmejt u qed jaraw kif jista' jkollok qafas ta' riżoluzzjoni li jista' jevita din is-sitwazzjoni. Sfortunatament dan ma tħejjix qabel il-kriżi il-settur finanzjarju kellu l-opportunità li jaħdem mod ħieles mingħajr ebda mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni u ovvjament meta faqat il-kriżi minħallas it-taxxa ingħata l-ġemp. U wasanni ħafna problemi. Għalhekk rridu naraw x'inhu rwol tal-entitajiet politiċi. Iżda nħoss li din kienet traġedja u nħoss li hija traġedja, assolutament. Grazzi, President. Issa naddu l-kelma l-kej. Thank you, Madam Chairman. Grazzi, Signora President. Qed nistaqsi l-mistoqsija fi Sam Vicky Ford. Edda f'kumitat biex biex tippreżenta rapport Għalek, L-ECB huwa l-akbar eh, għandu l-iktar responsabilità ta' dejn sovran u għalek nishtiq nisma minn għandek fir rigward il-CDS u r-rwol tagħhom, credit default swaps. L-ewwel parti ta' domanda tiegħek huwa veru li l-kopertura ta' ċertu pajjiżi hija differenti fejn hemm ħafna sogru, ħafna drabi, iżda din titlob sistema ta' double default. X'għamlu l-pajjiżi? Bħalma semmejt fil- eh, l-introduzzjoni tiegħi semmejt ir-riserva tal-Istati Uniti u dawn għamlu lok għal forniment ta' likwidità u għandek bżonn ta' double default għal parti kbira tal-assi iżda dan mhux il-każ meta tixtri xiri speċifiku fuq is-suq finanzjarju. Fir rigward is-CDS, fil-mistoqsijiet bil-miktub rċevejt mistoqsija minnħa tal-ħodor fir rigward il-taxxa fuq tranzazzjonijiet. U jekk ta' tuħarsa lejn it-tweġiba bil-miktub, jiena weġibt u semmejt il-mekkanizmu ta' kif jiġu format il-prezzijiet u s-suq ta' CDS ikun parti minn dan il-mekkanizmu. Is-swieq ta' CDS għandu rwol ta' li jagħti sinjalazzjonijiet tal-prezzijiet u tista' tara li jekk qed jaħdem tajjeb jew jaħdem ħażin. U fit-tweġiba tiegħi jiena daħal din id-diskussjoni ta' CDS hemmhekk. Jiena nħoss li fis-suq ta' CDS għandna bżonn aktar trasparenza u qegħdin nimxu lejn din id-direzzjoni u qed nagħmlu da kollu possibbli anke fis-suq tal-OTC biex ikun hemm kambju b'obbligu li jkun hemm clearing fil-istituzzjoni eh, ta' CCP, Central Counterparty. Iżda l-skadenzi huma lejn l-aħħar ta' l-2012 huma ta' sfida iżda fadlinna kważi sentejn biex nagħmlu l-affarijiet. Iżda huwa xogħol intensiv għalhekk fuq is-CDS naf li l-Parlament Ewropew irid jitkellem fuq in naked short selling għas CDS, nafu li dawn għandhom jiġu projbiti u jiena ma tantx inkonfint fuq dan. Grazzi, tajta President. Fisa man hodor għani. Grazzi Sharon. Nirringrazzja lil Sur Pratt u nirringrazzja kat-tweġiba li tajtna. Issa nixtieq nistaqsik. Nafu li hemm bżonn tkabbir biex nkun nistgħu naffaċċaw id-dejn, nagħmlu tajjeb għalih, iżda dawn il-miżuri kollha ta' disciplina għall budget rigorożità tal-budget iwaslu għal tnaqqis fil rigward it-kabbir. U l-ewwel ħtieġa hija mhux biss fir-rigward il-Greċċa, iżda anke pajjiżi oħrajn. Għalhekk x'inhija d-deċiżjoni li ġiet diskussa qabel il-Kunsill tal-Ewropa? Jiġifieri li dan il-mekkaniżmu ntuħ il-possibilità biex ikun hemm stabilità permanenti u anke għal fond monetarju ta' għajnuna biex bekk nkun jista' jkun hemm kapaċità ta' xiri tal-derivattivi fuq il-borza u mbagħad nkun nistgħu nagħtu krediti brata ta' max aktar baxx għal dawk li jridu jagħmlu tajjeb għad Naħseb li din tista' tkun idea valida fuq medda twila ta' żmien jekk qed nifmek sew għax mhux involut bisħieħ direttament f'dawn l-aħħar diskussjonijiet, jekk qed nifmek sew Kien hemm komunikazzjoni mill-kollegi tiegħi fil-Banek Ċentrali u rridu nipprovdu mekkaniżmu ta' stabilità u jkun flessibbli u wiesa kemm jista' jkun fil-ħidma tiegħu fir-rigward l-istrumenti li ħaj jintużaw. Personalment rridu nagħmlu distinzjoni bejn fond li jixtri fuq is-suq u minnaħa l-oħra eh, ninselfu lill pajjiż biex ikun jista' jagħmel dan. Naħseb li jkun aħjar li sellef lil pajjiż jekk ħad idħol għal dan il-mekkaniżmu. Iżda mbagħad irridu naħsbu x'inhu huma l-implikazzjonijiet u jekk tagħmel dan għandek volum ta', ta kopertura lil min qed isellef u nafu li għandu iktar riski. Iżda fis-suq privat naraw li qed isaħħu affarijiet li tiseħħu fis-settur privat. Naraw kumpaniji u banek li jinsabu f'diffikultajiet u għalhekk l-idea li kunem e, bejjeħa ta' prodotti sovrani li mandom aktar fiduċa jridu jabdu jishtru kif ġiġi, naħseb li ma tantx tapplika, jridu naraw kif is-suq ħajreaġixxi u ngħidu għawna hawn nuqqas u mbagħad tkun tista' tistabilixxi l-limitu. Dawn ma tantx huma affarijiet faċli u għalhekk il-kwistjoni tal-exposures tal-fondi dejjem ikun diffiċli li ssib il-flejjes jekk ħassellef il-flus ħajkollok bżonn aktar flus, iżda dawn huma diskussjonijiet li għadhom ma ntemmux u mhux involu direttament nixtieq ngħid. Iżda rridu naraw x'inhu l kundizzjonijiet u nkunu żguri li l-fond ta' stabilta ikollu sinsila wiesa ta' strumenti u dan ġi referit propju fil-mezzi ta' xandiri kif nifhem Grazzi, Ole. Grazzi. Surprat, Pratt, għandi żewġ mistoqsijiet. Waħda hija faċli li tista' tweġibha jew iva jew le. U naħseb li l-kollega Anipodimata kienet resaq din domanda. Kont qed naqra t-tweġibit tiegħek bil-miktub. Iżda għandi mistoqsija sempliċi għalik. Naħseb li kienet deċiżija lija l-ġimgħa li għaddiet li għan f'din il-Kamra ridna l-introduzzjoni tal-FTT, il-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjari, għala din id-deċiżjoni. X'taħseb? Jekk jogħġbok. Ma tantx nħobbu wieġa piva jew le, mhux il-karattru tiegħi. Nixtieq ngħid dan li ġej. Jiena weġibt li minix konvint marriċ niġġudikakom hawn fil-parlament dwar id deċiżjonijiet li tieħdu fiħdan il-parlament iżda ma tantx konvint għadni. Nixtieq inżid li rajt dokumenti li ġew prodotti minn dan il-kumitat fil-fatt u nħoss li kienu interessanti. Minix konvint, iżda ħassejt li kienu interessanti dawn id-dokumenti u jekk nifhem sew il-proposta hija li l-Kummissjoni taħdem fuq il-fattibilità ta' dan ix-xogħol. Jiena xettiku u tħassib tiegħi mhux marbut mat-taxxi għax mhix kwistjoni tiegħi it tħassib tiegħi hija li nkunu ċerti li l-FTT tnaqqas il-volatilità tal-prezzijiet tal-assi u tnaqqas il-prezzijiet li jizdidu ma l li tkun eh, ta' ħsara għal ċertu kondizjonijiet. U minix ċert li din l-FTT ħatamil ħassolvi kollox. Ma namarax għala ma nix navalwa aktar din is-situazzjoni, namlu aktar studji. Din kienet mistoqsija faċli. Forsi int liberali u tagħmel eżitazzjonijiet. Naħseb li ma jistax ikonna laqallu minn ġannata minn ma naħsbu dwar dak li qed jiġri fil-Ġappun u nixtieq nisma' minn għandek kif dan se jaffettwa l-Ewropa u l-politika monetarja fl-Ewropa u l-istenniji tal-inflazzjoni u l-istenniji tar-rata tal-imax għaliex naħseb li din hija kwistjoni ewlenija bħalissa u għalhekk nixtieq li talabor aktar fuq dan. Nittama, nittamajt li ma nirċivix mistoqsija bħal di jessu nitkellmu dwar traġedja hawnhekk, u għalhekk l-affarijiet ma għadhom ma ntemmux. Huwa diffiċli estremament meta nħares li il-prezzijiet fuq il-borza u nipprova nanalizzhom, iżda hija kwistjoni diffiċli. Rridu naraw kif ħan reagġiċu f-situazzjoniet pal dawn niftakru il-traġedja ta' 9-11 u ridna naraw s ser namlu minn kajja li kienem traġedja li kienu t-seħħu. Waħda mill-affarijiet li għamilna dawn l-ħarjim kienet li nkunu ċerti li l-infrastrutturi kollha kienu għat jaħdmu mod korret fil-Ġapun. Waħda mill responsabilitajiet hawnhekk fejn ħares lejn sistema ta' settlements kbira li il-kontraparti Ġappuniżi, l-banek Ġappuniżi kienet jixtru qed nitkellem dwar istituzzjonijiet ta' settlements. Irridu nkunu ċerti minnu fih u tħanqa f'kuntatt mal-komunitajiet tagħna tal-infrastrutturi u l-payment systems fil-Ġappun u dawn baqgħu jaħdmu mod sodisfaċenti u qed nirċievu messaġġi kostanti li jaġġornana fuq is-sitwazzjoni. Dik hija parti mill-xogħol tiegħi hekk. Fuq l-implikazzjonijiet usa, Mod diffiċli ħafna nbasru l-affarijiet, nafu l-kwistjoni tal-enerġija li hija l-ewwel ħaġa li tiġi qudiem għajnejna. Meta naraw il-kwistjoni tal-forniment tal-provista tal-enerġija, nafu x'ġara fil-Ġermanja u pajjiżi oħrajn fir-rigward il-produzzjoni tal-enerġija nukleari. U dik hija xi ħaġa li tiġi u di mill-ewwel u tieni net imbagħad hija kwistjoni marbuta dwar ma l-inċertezza għax hemm ħafna ejjun ta' nċertezza fid-dinja, pereżempju l-Vant Nofsani, ecc. Il-kriżi finanzjarja għadna ma minna, l-affarijiet ma ħarġux lura għan normal u għalhekk irridu naraw x'effett se jkollu soltu jkollu effett negattiv fuq tkabbir. Issa naraw ser jiġri, jekk nqablu s-sitwazzjoni mal-terremot tal-1995 ma nafx jekk nistgħux nqabluha għaliex is-sitwazzjoni għadha ma temmitx bħalma matafu Għadna ma nafux eżattament skala għandu dan id-diżastru. Nafu li r-rata tal-imax titla u tinżel, titamel il-ristrutturar, un-bat meta tara l-prezzijiet fuq il-borza, nafu li fl-axħar tlettijim naraw li jinżlu malajr u jerġgħu jitalaw ġmilom. Jien mhix konvinst u għadni ma nafx kif nistgħu nevalwaw din is-sitwazzjoni kollha. Id-dejn pubbliku fil-Ġapun hija ħaġa l-ħara tiġini f'moħħi u din hija importanti. Rridu nżommu aktar mal-ħin ta' president il-mistoqsija li jmiss hija ta' Jose. Tose. Grazzi, President. Startna nagħmel punta ta' kjarifika. Dawn l-aħħar sentejn illi nitolbu lill-Kummissjoni tibat proposta fuq il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni tal-kriżi il-Kummissjoni qed tagħmel ta' birruħa li ma ġara xejn u erġajna luru lura għall-ewwel punt fejn qed nitolbu li l-affarijiet jitħaffu. Fi rigward il-possibilità tal-mekkaniżmu dan ħajseħ bil-dejn sovran fis-swieq primari dak iż-żmien aħna konsidrajna li l-Bank Ċentrali għandu jkompli jixtri d-dejn sovran fis-swieq sekondari. Jew inkella tista' tkompli s-selle fil-flejes li l-istati membri biex bekk jistgħu jixtru l dejn sovran tagħhom. It-tieni mistoqsija mbagħad. Il-ħruġ konġunt tal-bonds Ewropej eh, fir rigward li ma jkunx hemm wisq sogru, għandu jkun hemm suq likwidu bħas suq Amerikan. Dan jippermetti jenna li nżidu id-demanda għall-investiment fil-Banek Ċentrali, ecc. U għalhekk x'tnaqqis bħala spejjeż taħruċ tal-permessi jekk ikun hemm suq bħal dan fis-seħħ. Grazzi. Il-President Atlin wieġeb fil-qosor, sfortunatament, fuq kwistjoni diffiċli, fir rigward il-mekkanizmu li semmejt naħseb li għandek raġun, din Fir-rigward il-riformi regolatorji ma tantx imxejna il-qoddim, irridu naraw li l-Banek Ċentrali jkunu jistgħu eh, jisimplifikaw l-affarijiet u naraw li hemmhekk lanqas minn progress. Iżda din għandha kun priorità ewlenija lina naqbel miegħek 100% l-Kummissjoni għamlet xogħol siwa ħafna. Naħseb li pruvat timbottak tal-affarijiet iżda ma tantx hemm eh, qed ikun hemm ħafna reżistenza għandhom. Nafu li kien hemm tal-limit li kellna nixtaru minn din il-kriżi iżda naqbel 100% miegħek li bħala priorità ewlenija għanna nimxu l qudiem Tini net il-Bank Ċentrali Ewropew m'għandix isellef il-flus l-pajjiżi biex ikun jistgħu jixtru d-dejn. Naħseb eh, dejn sekondarju. Mikrofon għal-kellim. No, but I don't know how the primary <laughs> mechanism would work. Ma nafx kif il-mekkanizmu primarju ser jaħdem xinhuma ma' kondizzjonijiet memuża miegħu, eċċetera, u għalhekk huwa diffiċli wisq għalli jagħlem jiġeb. Nixtieq intenni li l-Bank Ċentrali mhux infassal biex jixtri fuq is-suq sekondarju għajr għal perjodu qasir ta' żmien meta ngħidu li jkun hemm transizzjoni. Iżda tittara li tħares li l-problema minn perspettiva oħra u mhux mill-banek ċentrali. Għalhekk għandna din id-diskussjoni u nħoss li hija diffiċli nindirizzawha għasir żmien. Fuq il-Eurobonds bħala prinċipju u forsi narawa xi darba ikonna suq aktar likwidu ma nafx kemm ħajkonna perċentwal għax ħajkonna suq likwidu u jekk ser ikonna f'ċertu pajiz ħajkollom percentuali ola. per esempio fil-Ġermanja bħalissa fejn ir-rati tal-imax huma baxxi ħafna fil-fatt, iżda ma naħsibx li tista' tibda titkellem dwar dan jekk ma jkollokx mekkaniżmi ta' inċentivi tajbin, jekk ħad semmi l-bonds ħad tidħol f'mekkaniżmu ta' solidarjetà li se jmorru ħażin u ma tistax tagħmel affarijiet u testrapolhom minn barra mingħajr ma jkollok inċentivi xirqa. Għaliex dik tkun il-propja solidarjetà. Semmejna l-blue bonds, red bonds, tafu diskussjonijiet fuq dawn l-affarijiet u nħoss li kollhom importanti iżda l-kondizzjonijiet għal dawn għadhom mhux tajbin. U dik hija l-biża tiegħi. Naħseb li għandna nkomplu naħdmu fuq dan iżda m'għandniex it-tweġibiet kollha bħalissa. Grazzi. Fada żewġ mistoqsijiet, Elisa u Estrid. Elisa. Obrigada. É sempre um prazer tê-lo entre nós e. pjaċir għalina li għed fostna u l-mistoqsija tiegħi din li ġejja. Għal dawk li rappresentaw iċ-ċittadini Ewropej għalina stess, huwa diffiċli li jkollna tweġiba x'natu l ċittadini tagħna ta' jistaqsu għal dibattitu miftuħ fuq il-falliment tal- pajizi fi zona euro, tal-banek tal-pajizi ta' zona euro. Iridu struttura biex bekk nkun nistgħu nsolvu l-problemi tal-banek, banek ewlenin. Banek li huma kbar wis għal pajjiżi fejn huma għandhom eh, sede. U għalhekk nirreferi għal dak li diġà qed fir-rigward il-tweġiba l-Garsija Margajo fuq ir-rwol potenzjali li għandek inti xtaqdi fil-Bank Centrali Ewropew. Inti x'tista' tagħmel? Iżda mbagħad fir-rigward ir-riski sistemiki irridu naraw ser jiġri. Anke fir-rigward li semmi teva, qed naraw fluttwazzjonijiet li iwaslu għal eh, nuqqas ta' ftehim jew ftehim ħażin minn ħatana. Aħna rridu soluzzjoni Ewropea għall kriżi bankarja kemm fil-Parlament Ewropew kif ukoll fl-Ewropa. Il-proposta tal-Kommissjoni hija bbażata fuq it-twaqqif ta' numru ta' fondi nazzjonali u mhux fond Ewropew. Dan jidher li qed imur fid-direzzjoni opposta minn dak li stennejna aħna, iżda jekk nagħtu ħarsa lejn id-deċiżjoni nhar 11 ta' Marzu ħan kwota mit-test tal-konklużjonijiet mis-Summit Ewropew ħankunu żguri li l-pjanijiet f'konformità mal-regoli tal tal-ajnuna mill-istat ħajżommu mal-banek li jistaw juru vulnerabilitajiet u dan jorbot ma' stress tests. U tkompli li meta n-saxhu stabilta finanzjarja l-istati membri għandhom bżonn leġizlazzjoni nazzjonali li tkun f'konformità mal akki komunitarju ma nkunux nistgħu nagħmlu qsim tal-pis u ma sessolvi l-problema ewlenija. U l-problema tal-Irlanda hija eżempju ċar ta' x'jistgħu jkun il-konsekwenzi ta' din l-apatija. Well, uh, very much. Jiena uh... naqbel mal-punti tiegħek. U jena ġa rispondejtek qabel illi mamlix progress kbir f'kwestjoni ewlenija bħal di. Il-pont liħor, illi meta inti semmej din il-kwestjoni delikata fuq is-sorveljanza ta' sistema finanzjarju. Zminijiet tajba, jien itkellmu fuq zminijiet tajba, għaliex jiena nishtiq li taħdem anki fi żminijiet tajba. Meta s tinnormalizza iktar tard ikkun diffiċli fli modi kien diffiċli ħafna nirbatu sinjali ċari b'saħħithom fuq bubbles prezzi tal-assi tal-propieta. Jina kont president tal-komitatu fl-ECB illi konna semmu li semmejna uh, Banking Supervision Committee u tkellimna fuq dawn. U meta tkellimna fuq dawn il-prezzi tal-assi snowball, konna għedin nitkellmu fuq pajis partikolari fuq dawn il-prezzi tal-assi. U rappresentanti ta' dawn il-pajizi normalment kienu jiddefendu s-situazzjoni. U kienu jgħidu situazzjoni miex daqseg ħazina, għandkom għed t fuq il-kondizjoniet, u għalek jiena dejjem nittama on e, ħsebt li emżon li jkun autorita neutrali, e, informata tajjeb biex tibat senjali indipendenti, għax meta nitkellmu ma' situazzjonijiet lokali u diffiċli ħafna fi żminijiet tajba illi najdu illi proprjetà pereżempju għolja wis u rridu nieħdu miżuri fuq da, irridu naraw fl-ambjent il-ġdid kif se taħdem fil-prattika. Hija ħaġa diffiċli, hija politika ħafna u għalhekk meta nitkellmu fuq il-qafas tal-gvernijiet e, skużawni, tal-governanza rridu naraw kif se taħdem Mela, il-kwistjoni ta' soluzzjoni kif int tajt fuq ċittadini. Naħseb li sar ħafna, però meta nitkellmu fuq il-seta ta' kupru ta' sistema, mhux biżejjed. Għan ħafna diskussjoni fuq il-ħtiġijiet ta' kapital ta' likwidità, però ma tkellimniex biżejjed fuq il-tfassi, il-design tal-istituzzjonijiet il-dibattitu fuq il-istituzzjonijiet finanzjarji e sistemiċi mux avanzat bizzejiet u ħlif dak li tkellimna fuq qabel fuq il-CCP. Aħna għamilna progress kbir, pero fuq kwistjonijiet l-oħra ma mxejn ix il-qudiem u anki fil-qafas ta' riżoluzzjoni inti għandek perfettament raġun. Eh, kif għat ġa qabel memx bizzejiet progress. Pero jina ma natiex it-tort li l-Komissjoni. l kommissjoni għed t-prova timbotta situazzjoni, ġam il-biru tal-krizi, fil-fat. Jina mux qed insib il-Komissjoni għanda tort, imma ħna qed nersqu minn soluzzjoni Ewropea għal eh, sistema ta' soluzzjonijiet lokali. Ejva, jina naqbel, għax inti tkellimt fuq il-possibilità li konna font Ewropew biex nkun nistaw nintervjenu fil-banek. Jiena kont anki f'dan il-grupp ta' ħidma iħor mal-Kummissjoni fuq dan is-suġġett fil-bidu kien hemm ħafna Eh, eh, intenzjoni li l-banek għandhom iħalsu eh, mizata li għandhom intervjoni ma dana fuq tassazzjoni u saret kwestjoni nazjonali, kien hemm pajjiżi li qalu hemm banek li huma li għandhom taxxi istituzzjonali u hemm inqas aptit għal da fil-grupp nikkonferma. Mela l-aħħar mistoqsija minn Antastrid. Grazzi, Signora President, eh, Sir Trisha kien għawnek wissina biex ma ndaħlux taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji fuq livell tal-Unjoni Ewropea biss u uh, laqas fuq iż-żona ta' l-euro għal ħafna snin kemm il-darba kondanna is sistema ta' adattament automatiku tas salarji għal eh, l-indiċi tal-loli tal-ħajja. Inti taqbel ma' Sur Iva, naqbel. Grazzi għal dak iż-żewġ mistoqsijiet fuq it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji naħseb illi ta' min wieħed eh, jistudja din il-possibilità imma naħseb illi Eh, jiena kelli għal-qalbi l-stabilizzazzjoni tal-prezzijiet, issa l-volatilitajiet li qegħdin naraw illum u l fat li ċerti prezzijiet qegħdin jgħabżu l-valur fondamentali tagħhom jiena ma naħsibx li taxxa fuq it-transazzjonijiet se jbiddel din ix-xejra jew it-tejjeb is-sitwazzjoni. Problema l-oħra leġġiet Eh, diskusta fil-parlament huwa l-fatt li wieħed eh, jekk dwar it-tħul naħseb illi meta wieħed jaqra il-dokumenti fuq dan il-punt naħseb illi il-dokumenti kienu ħafna ħjar, ġifir id-dibattitu sar ħafna iktar professjonali mill-li kien per eżempju 10 snin ilu. Forsi xaħat għandu mnejn jaħseb illi uh, eh, tamil jiprofa imma jiena ma naħsibx, personalment ma naħsibx illi se tejjeb il-price discovery mechanism. Issa dwar uh, eh, l indicizzazzjoni li huwa suġġett delikat ħafna f'pajjiżi huwa importanti ħafna illi nizguraw illi ma jkunx hemm mekkaniżmi jkunu x'ikunu li eh, meta ikunem xokk negattiv, per eżempju fuq il-prezzijiet tal-materja prima li kunem mekkanizmi istituzzjonali li eh, iġġalu dan ix-xokk ħares ċertu numri ta' parteċipanti fis-suq, per eżempju persuni li għandhom il-salarju indiċizzat, xokk ta' ta' l-offerta ifaqqar il-pajis b'ximot u għalek huwa diffiċli li wieħed jaċċetta li ċerti parti eh, tkun imħarsa mhux biss f'termini ta' salarju min ikun mħares minħabba il-kompetittività jew pajjiżi li jkollhom eh, kompetittività qawwija. Issa l-indiċizzazzjoni tidħol ukoll f'dan il-kuntest għalhekk fil-Belġju meta aħna u anke fil-Lussemburgu eh, kellna l-istess eh, dan il mekanizmu ta' deċizzazzjoni kien eh, mekanizmu ħażin ħafna li ħares parti kbira tal-popolazzjoni miex xok imma il-parti l-oħra ħadet id daqa ta' ħarta aħna fil-Belġu biddilna dan il mekanizmu ta' deċizzazzjoni Eh, biex nizolaw dan il mekanizmu mill-xok fuq l-offerta negattiva. Personalment jiena naħseb illi dan il mekanizmu fil-Belġu ma mux għawi bizzejt, b'saħtu bizzejiet eh, meta f'sitwazzjoni ta' xokk negattiv għalhekk Irridu nirrevedu dan il-mekkanizmu ta' deċizzazzjoni sabiex meta jkun hemm xokk negattiv fuq pereżempju l-prezzijiet tal-materja prima naraw illi dan mbagħad ma jkollux effett daqshekk eh, kbiru malajr fuq l-ispejjeż eh, li jkollhom jagħmlu tajjeb għalihom il-kumpaniji ġifieri eh, jekk ikun hemm mekkaniżmi istituzzjonali illi jirreaġixxu meta ikun hemm dan ix-xokk negattiv naħseb illi dan iwassal eh, għal situazzjoni mhux daqshekk mixtieqa tkun negattiva, pereżempju meta jkun hemm il-prezzijiet ta' tabak jew ikun hemm xi xokk fuq il-prodotti tat tabak naraw li mbagħad l-salari jollew. Huwa veru illi meta l-prezzijiet jolew malajr u l-mekkanizmu ma jkunx hemm mekkaniżmu li jneutralizzhom qed naraw x'inhu jiġri illi l-livell ta' inflazzjoni fil-Belġu huwa ola mill-medja għal żona euro. Imma rrid ngħid illi m'hemmx biss mekkaniżmu ta' deċizzazzjoni, hemm anke l-mod kif taħdem l-ekonomija, hemm il-prezzijiet eh, kif sejħa eh, amministrati, ġifiri hija mhux biss problema ta' indiċizzazzjoni, però hija wkoll problema ta' indiċizzazzjoni. Okay, thank you very much. Mela, grazzi ħafna. Eh, Ekk issa temmejna l-mistoqsijiet, mela Issa se jkollna eh, diskussjoni in kamera fost il-membri tal-parlament eh, għal eh, daqstant nitlob il-dawk il li mumiex membri tal-parlament joħorġu mill-kamra. Eh, mil, mil